Okay, let's, let's get down to business again. Can we... Grazzi ħafna, mela nilqakom lura ura u nishtiq l-nkomplu bil-qatana kieġob kompoġu bil qiegħda u zomu skiet. Iktar ma tpoġu bil-qeda malajr iktar nistgħu nibdew malajr u nispiċċaw daqsxejn iktar kmini kiku. M'għandix abtit najja, tiġifieri kieġobkom. Grazzi ħafna. Wasalna issa fuq il-punt fil-punt tal-aġenda numru 6 li huwa dwar il-ħatra tal-Kumitat Konsultativ Ewropew dwar l-Istatistika, l-ħatra tal-rappreżentat fil-fatt tal-Parlament Ewropew kif qed ilkom dalodu aħna rridu ninnominaw naħtru rappresentat sabiex jirrappreżenta l-Parlament Ewropew. Jiena kont maħtura bħala rappreżentanta fis-sena 2008 iżda minħabba tbirijiet li dejjem jiżdiedu u x-xogħol li dejjem qed jiżdied bħala President ta' dan il-Kumitat ħsibt li jkun hemm ah, kun xi ħadd illi jista' jirrappreżenta ħjar l-Parlament Ewropew. Edward Xikluna fil-fatt kien innominat bħala eh, wieħed mir-rappreżentanti u issa illi nivvotaw wara li nivvotaw fuq din il-ħatra mbagħad din din komunikazzjoni tkun ikkomunikata l konferenza tal-Presidenti u bekk nifanalizzaw il-ħatra, però naħseb din ħad tkun xi ħaġa teknika. Issa nixtieq nitlobkom jekk intom tistgħu taċċettaw lil Edwards bħala kandidat. għalek ħafna sijat ferħana fil-fat. Iva, dik hija l-istatistika li dwar din nitkellmu, jina naħseb li hija xi ħaġa interessanti. Ħafna qed nieħu gost ħafna li għandna xi ħadd espert bħal Edward li jista' fil-fatt jirrappreżenta l-Parlament Ewropew fiħda dan il-Kumitat Konsultattiv u kif taf huwa dejjem kien attiv anke fid-dossier tal-istatistika u rnexxielu wkoll jiena wkoll fil-fatt irnexxielu nitgħallem ħafna affarijiet interessanti ħafna matul dan ix-xogħol li għamilt mal-Kumitat Konsultattiv U fil fatt ħadd ħafna dejjat ukoll minn dan il kumitat jekk xi darba ħsibtu fuq minn fejn ġibtum dawn id-dijat. Mela issa ngħaddu għal-votazzjoni għandna pos kella posponiment tal-votazzjoni fuq CRD erba, iżda naddu issa sabiex nisimgħu l-Lotmar Karas li ħajtina introduzzjoni qasira tal ta, ta dan rapport. Eżis uh, kollegi kif taf aħna wek għedin nitkelmu fuq il-regolament u il-direttiva ta' CRD erba illi fil-fatt hija waħda mill-iktar leġizlazzjonijiet importanti u fil-fatt aħna nafu illi rridu nippruvaw permezz ta' din id-direttiva nerbu il-kriżi finanzjarja. Aħna nafu illi f'dak li għandu xieqsam il-kapital, aħna nafu illi ċertu affarijiet irridu nippruvaw nifinalizzaw u nixtieq nirringrazzja Shadow Reporters u l-assistenzi tal-uffiċċju tiegħi li għamlu dak kollu li jistgħu sabiex sallum aħna dawn il-kwistjonijiet kollha niddiskutuhom bejnietna u nixtieq verament nirringrazzjakom il-koll tal-li ħdemna daqshekk tajjeb flimkien ħalli bekk wasalna dan ir-riżultati, però huwa fatt illi minn min um, dalodu fil-fatt sa nofsinara aħna nafu li kien hemm ċertu kwistjonijiet li kienu għadhom miftuħa. U sabiex fil-fatt ir-rapporter ikollu sabiex il-xadu rapporter su kollu kollom bizzejet ħin sabiex ikun jistgħu isegwu anka l-lista ta' l-emendi aħna listi illi fil-fat namlu iktar koordinazzjoni bejn il-partiti u għad raġuni aħna nitolbu illi ma nivutawx il-lum un-bat fl-ħar tal-ġemma nerġaw nivutaw. iktar qoddim ħalli bekk aħna jkollna biżjed ċansa biex nanalizzaw dawn l-emendi. Jiena qed nitlobkom sabiex eh, nipposponu il-votazzjoni sa 8 ta' Mejju fil-fatt nisuppost aħna jirna xilna intemmu l-analiżi tal-elementi il-ġematri lajja Greenwick għal din raġuni aħna nistgħu nagħmlu xejn dwar dan aħna qegħdin nippruvaw nistabilixxu pożizzjoni ċara min-naħa tal-Parlament dwar in-negozjati mal-Kunsill ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibdewhom ħalli nkunu f'pożizzjoni li nieħdu azzjoni. Jiena konvent illi fil-fatt aħna jista' jkollna maġġoranza fil-Parlament fuq ħafna mill dawn il-kwistjonijiet, però aħna maħniex qegħdin ngħidu illi f'dak li għandu x'jaqsam il-kwistjonijiet individwali aħna nistgħu insibu maġġoranza fi grupp jew fi gruppi ieħor, iżda aħna din nitkellmu fuq pożizzjoni komuni tal-Parlament fuq dan dan huwa dak li vera nixtiequ ħalli bekk aħna ir-rapport ta' inizjattiva ikun jista' ikun appoġġat minn maġġoranza tal-ħames tal partiti politiċi. Aħna mhux qed nitkellmu biz maġġoranza ta' 50 plus wieħed aħna qegħdin nitkellmu fuq l-aħjar soluzzjoni possibbli legali. Jiena naħseb li wieħed irrid jipprova jikkonkludi dan is-suġġett iżda naħseb li rridu nippruvaw naraw illi ir-riżultat aħħari ma neddux, ma ndajfux. Għal din raġuni aħna qegħdin nitolbukom sabiex nipposponu l-votazzjoni u li xeddaw rapporters bekk nkun qed intuhom biżejjed ħin ħallibek huma jkunu jistgħu jikkomunikaw bejniethom dwar il-pożizzjoni li deċidejna dwarha. Mela, kif qed dwar il- il-riskju, l-ammont ta' riskju Naħseb li jawek nistaw nsibu pozizjoni pjuttost ċara dwar il- fil-fat il-fat li rridu nelbu aħna krizi ekonomika u aħna u kollu naxxilna nsibu mod ta' kif aħna nistaw naraw illi konna dawn il-modelli differenti tal-banek. B'dawn il-ratios tal-fondi waħna nafu illi bdejna u koll bċertu approċċi tajbin bċi relazzjoni u koll mal ċertu proibizzjoni dak xaqsam shadow banking aħna diġa tkellimna dwar il-bonuses u aħna diġa konna tkellimna dwar dan f'Mejju li għadda. U dan edniħu kol matul dik il-għalli kienet damet tal-madun matul satjaj dwar il-CVA, dwar il-charges u anka il-kwistjoni ta' securitization u u differenzi li jista' jkun hemm aħna dan kollu ddiskutejni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni illi ma Shadow Rapporter sa tim ma noħorġu bi proposta għall-emendi ta' kompromess għall-lista tal-votazzjoni għall-partiti. U jiena nixti illi ma nerġawx nibdew bin-negozjati ta' Basel tlieta u naraw illi nipruvaw bejn li bejnietna ħalli bekk nafvanzaw f'dan ix-xogħol ħalli nkunu f'pożizzjoni illi nimplementaw azzjonijiet u jkollna negozjati mal-Kunsill u jiena naħseb illi forsi mhux kulħadd ħajara l punti tiegħu huma riflessi minħabba li jekk aħna noqogħdu biss nintilfu fl-interessi nazzjonali jekk aħna nippruvaw naraw li dawn ħajkun riflessi mija fil-mija f'dawn il-punti żgur li maħniex xan il-quftejn bejnietna. Jiena naħseb li l-prinċipji li aħna aħna pruvajna ndaħlu mis-sena 2010 sissa dawn baqaw l-istess u għaldin raġuni nista' ngħid illi kuntent illi nistgħu nejdu li kważi wasanna li nirqu ftejn f'dan il-kumitat u li naħdmu fuq bażi tajba ħafna negozjati mal-Kunsil Grezzi. Thank you very much, Otfar, and uh, thank you to you, your office and the Secretary. Grazzi ħafna lilek l team tal-uffiċċju tiegħek u l-segretarjat minħabba illi nafu kemm huwa diffiċli dan ix-xogħol illi tagħmluh speċjalment f'perjodu daqshekk minn li pressjoni qed tippruvaw taġlu kemm tistgħu. Aħna f'Marzu verament pruvajna naġlu kemm fl-aħna u nippruvaw ukoll nilqu ftehim u nsibu konsens u koll. Il-punt li jmiss fuq l-agenda kien il-punt ta' Tupac u Jean Paul fil-faċ ta' illi jitkellem. Signor President, għan nitkellem fil-qosor ħafna. Biftejim mal-rapporters l-oħrajn, ma' Signor Ferreira, fost l-oħrajn, Għana nafu li fadal ċertu affarijiet li rridu jimbidlu u hemm bżonn li laħdmu bis-serjetà. U allura aħna nixtiequ li forsi ma jkunniex id-data llum xi ħaġa din nistgħu nirranġaw ma mas-segretarjat. Grazzi ħafna. Ma mela nista ngħaddu għal-vot fl-aħħar mill-aħħar li huwa l-punt fuq l-aġenda numru 11 ġifiri dwar is-sistema komunità ta' fuq transazzjonijiet finanzjarju l-emendar tad direttiva numru 7 tas-sena 2008 tal-Komunità Ewropea. Ir-rapporter hija Ani Podimata u ma nafx jekk inti tistax jew tixtieqx forsi titkellem dwar dan ir-rapport. Iva, grazzi ħafna Sharon ma nixtieqx illi nressaq kummenti politiċi, sempliċiment nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters kollha illi enuna ħafna u tal-kontribuzzjoni tagħhom u tal-kooperazzjoni tajba li kanna bejnietna u jiena nixtieq illi nati eh, ringrazzjament partikolari lill supporters fil-fatt illi verament tana kontribut tajjeb ħafna u anka la poċtiju ma stajnix nimxu minnajru zgur u uh, nixtieq illi fil-fatt nesprimi sentimenti ta' kondoljanza l-raba tiegħu u l-ħbib u l-familjari tiegħu. Minkejja li mhux dejjem bilna aħna dejjem ħanibqgħu nozzu l-motivazzjoni illi huwa kellu sabiex jipprova jgħin l-ħaddieħor. Grazzi. Iva, u kif tafu fil-fat kanna minuta ta' s-silenzi iktar kmini tal-ħodu sabiex nfakru il-mewt ta' Miguel li mit il-bira. Mela naddu għal-vot, kullħat għandu l-karta tal-vot. Daħaltu għaf posta. Jekk joġobkom provawa daqxejn. Provawa bil- votuna favur u votuna kontra jekk inti Markus Weber. Kollox qed nisma' minn hawn ta' kull kelma li qed tgħid. Mela għandna 29 li huma kontenti, 5 li huma mdejqa u seba li huma qed ħossuhom neutrali. Mela, issa ngħaddu għall-emenda 13, 14 u 15 kollha l-istess dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet maddewx. Naħseb dik kienet pjuttost ċar, naddu issa l-emenda 17, dawk favur, kontra astenzjonijiet ma maddeċ. Kompromess A, dawk li huma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għall-emenda 76, dawk favur, daw kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 78 daw favur Daw kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 80 daw favur Daw kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 81 daw favur Daw kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 82 daw favur Jek komar għal ollu jdejkom sewa, mux subajkom biz, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ, emenda 83, dawk favur. Daw kontra. Tixtiqu li nerġaw namlu il-vot fuq 88 votazzjoni elettronika kieġobkom mela, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. mistax favur 26 kontra maddeċ. Numru 83 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddeċ. 84 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddeċ. 85 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddeċ. 86 u 15 dak favur, dawk kontra stanzjoniet maddiċ, 87 dak favur, kontra stanzjoniet maddiċ, 88 b'emendoral dak favur, dawk kontra astenzjoniet. Aħjar nerġaw nifutaw fuq 88 permezz sa' votazzjoni elettronika, 88 blemendorali kieġobkom. Votazzjoni s-samaluqa. din ma taddix 20 favur 20 kontra żewġ astenzjonijiet. 96 dak favur. Dak kontra astenzjonijiet ma ddiċ, 91 dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 93 dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, 94 dak favur dak kontra astenzjonijiet ma ddiċ, 97 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 98 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 103 favur kontra astenzjoniet. Aħjar, nerġaw nara nivutaw dwar din prim votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. fuq 103 din eh, issa nivvotaw. Fadal tlieta jekk iridu jivvotaw, mela bekk issa nistgħu nalqu l-votazzjoni. Maddiċ 20 favur, 22 kontra. 104 daw favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ, 107 dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet maddiċ, 108 u 109 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Nasib maddiċ pero ħjar nifutaw per ta' votazzjoni elettronika. Jina kważi ċerta li maddiċ imma ma lejtux dejkom sow. Kulħadd ivvota mela il-votazzjoni. ma taraw ma d-dirċ fil-fat, 28 kontra, 13 favur. 110 dok favur kontra astenzjoniet ma d-dirċ, kompromess B dok favur kontra astenzjoniet għaddiet. 114 dok favur dok kontra astenzjoniet ma d-dirċ, kompromess C dok favur dok kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess de dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess E favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 120 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 121 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet maddiċ, 122 dawk favur, daw kontra astenzjonijiet mattiċ 123 dawk favur daw kontra astenzjonijiet mattiċ 125 dak favur kontra astenzjonijiet mattiċ 126 dawk favur kontra astenzjonijiet mattiċ 127 favur kontra astenzjonijiet mattiċ 128 favur kontra astenzjonijiet mattiċ 18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 129 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 130 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 131 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 132 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 133 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 134 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 135 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 137 favur kontra astenzjonijiet għaddit 139 favur kontra astenzjonijiet għaddit 140 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 141 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 142 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet 143 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 100 Imkod 17 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 145 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 147 favur kontra għaddiet mija imko 20 anzi favur kontra astenzjonijiet mela ħjar nerġgħu nivvuta fuq uh, imko 20. Votazzjoni magħluqa 25 favur 17 kontra. 148 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 149 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 150 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 151 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 152 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 153 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 154 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 155 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 156 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 157 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 158 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 159 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 160 favur kontra ta' għaddiet 161 favur kontra ta' dilt numru 11 favur kontra ta' dilt 162 favur kontra ta' dilt 163 favur kontra ta' ma 164 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 165 favur kontra astenzjonijiet naħseb dik maddiċ mela jekk tixtiqu naraw permezz votazzjoni elettronika kieġu bkom votaw fuq 165 jien kważi ċerta li maddiċ. Votajt nar u l-vot u jiva dik kienet ma ġietx aċċettata kif ħsibt. Issa 166 favur kontra astensjonijiet ma dieċ 168 favur kontra astensjonijiet nistaw verifikaw 168. Kuħat vota. Il-votazzjoni tingħalaq u din ma ġietx aċċettata. Issa l-kompromess F favur kontra astensjonijiet tgħaddi imko 24 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 178 favur kontra ma ġietx aċċettata. 179 favur kontra astenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Development, def, development favur kontra astenzjonijiet ma ġiċ adottata. Kompromess G favur kontra astenzjonijiet din aċċettata, naddu għal-emenda 66, daw favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, kompromess, akka favur, kontra astensjonijiet din tgħaddi ngħaddu għal emenda 36 favur kontra astensjonijiet tistgħu nistgħu verifikaw għadi 36 kulħadd jivvota, nagħlqu l-votazzjoni. Din għaddiet Issa 37 favur kontra. Astensjonijiet. Dik ma ġiċa ċettata naħseb però jen verifikaw mod elettroniku. Kwaħt vota nagħlqu l-votazzjoni. U din fil-fatt ma ġiċa aċċettata. 38 favur kontra astensjoniet ma ġietx aċċettata, 39 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata, 40 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata, numru 6 imko 6 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata, 41 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata, 42 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata 43 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata 46 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata imka seba favur kontra astensjonijiet mhux aċċettata 47 favur kontra astensjonijiet din aċċettata 48 favur kontra astensjonijiet Nistaw niverifikaw għadin jek joġobkom għax kienem votazzjoni differenti. Has everybody voted? Votes closed? Nalqu votazzjoni din accettata. Għalek jaqa development lieta, kompromess i, favur, kontra, astenzjonijiet. 54 favur, kontra, astensjonijiet mhux aċċettata 55 favur kontra astensjonijiet mhux aċċettata 56 favur kontra astensjonijiet mhux aċċettata imkodissa favur kontra astensjonijiet aċċettata 57 favur kontra astensjonijiet aċċettata development erba favur kontra astensjonijiet aċċettata, imkod 13 favur kontra astensjonijiet aċċettata li mhux aċċettata anzi. 18 favur kontra nistgħu nivverifikawa 18.18 Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni. Undi ma u 21 għal 21. namlu votazzjoni elettronika issa fuq it-test e kif nomendat. Kulħadd vota. 31 favur, 11 kontra, u mem lebda astensjoni. Ond Marin, jek joġbok? ġifir 32 favur, 10 kontra. U l-vot fuq il-rezoluzzjoni leġislativa niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. 30 favur, 11 kontra u l-ebda astensjoni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 Okay, would those who are leaving please leave? Jistaw dok li rridu jitilqu jitilqu jekk joġobkom ħal tajtna aħi sabiex in-nies eh, jitilqu bil-kwiet u mhux biex joqogħdu jitlu f'konverzazzjoni ma' ħadd ieħor, però ovvjament dan ma kienx ċar mill nista' ninduna l attività Jekk joġobkom dawk li ħajtilqu jitilqu bil-kwiet. nixtieqkom tkunu kwieti qabel nerġgħu nibdew. Għatem xi konverzazzjoni ta' dejjin jekk jogħġobkom komplu l-konverzazzjoni barra mill-kamra. Grazzi ħafna. Mela issa nimxu għal punt 13 u 14 fuq l-agenda illi huwa mifit tnejn huwa prezentazzjoni tal labbots mir-rapporter Markus Feber. Nsidu telma. Grazie ħafna, Signor Presidente, Zis kollegi dan l-ħar ftit xhur aħna kellna ħafna xogħol dwar il-mifid u vera qed naħdu gost li aħna qed naraw ir riżultati dan ix-xogħol intensiv u nippreżentahulkom hawnhekk f'dan il-kumitat. Jiena nista' ngħidulkom ukoll li aħna minna dak kollu li nistgħu sabiex naslu kemm jista' jkun kmini għal dan l-abbozz tal-rapport u aħna fil-fatt irnexxina niddiskutu dan ir-rapport bl-iktar mod pożittiv f'dawn dawn il-gruppi ta' interess. Jena nixtieq eh, illi ngħidulkom illi f'Pittsburgh fil-fatt fl-aħħar ta' din is-sena ħajkun hemm ukoll laqgħu dak it-tant ma rridx ikun hemm prodotti jew swieq li mhumiex irregolati u aħna rridu nadattaw il-leġiżlazzjoni Ewropea tagħna u nerġgħu naħdmu fuq il-MIFID u r-regolament mhux biss id-direttiva tal- strumenti finanzjarju tas-suq. U jiena fil-fatt din naraw li l-Kummissjoni waslulna dawn il-proposti kienu fil-fatt kienu prezentati f'Mejju u f'Ottubru jiena bħala rapporter vera kont najt kemm kien hemm xogħol f'dan kol minħabba li kien hemm ħafna suġġetti li kellna niddiskutu nippruvaw ninkludu. Jiena nixtieq n nipprova nippreżentalkom ir-rapport tiegħi kif eh, aħna edna għal direttiva aħna kena l-kwistjoni tal-eċezzjonijiet u tal-kamp applikazzjoni sa jekk aħna qegħdin ngħidu li rridu kemm jista' jkun mill-inqas eċezzjonijiet aħna provajna fil-fatt illi namlu eżattament dan, ġifiri dan kien punt ukoll li kien issemma fil-hearing u uh, il-kwistjoni li aħna fil-fatt uh, konna saqsajnija fuq l-internet u ġivajna ħafna tweġibiet U eh, aħna nafu li kien hemm ħafna affarijiet li ġraw anke fil-kuntest tal-mifid u għadru raġuni kellna aħna anke nniżlu fid-dokumenti li jekk wieħed ikollu bżonn ta' eċċezzjoni wieħed irrid jimxi minn ċertu proċedura aħna fil-fatt iddeterminajna it-tip ta' proċedura li wieħed irrid jgħaddi minna u x'tip ta' approċċ wieħed irid ikollu. U aħna qed tkellimna wkoll fuq x'tip ta' ċertifikati irid ikun hemm fil-qasam tal-MIFID u qegħdin ngħidu li l-ċertifikati tal-emissjonijiet mhumiex prodott finanzjarju jekk dan ħaj jisiru prodott finanzjarju dan irid jitqies bħala prodott finanzjarju għal raġuni aħna din insemmuhom. U apparti minn hekk aħna Diġa semmejna dan il-punt ukoll fil-fatt fil-Kumitat tal-Imko. Aħna mhux qegħdin nippruvaw indajfu l-ekonomija reali, Jista aħna qegħdin naraw li jekk ikun hemm xi ħaġa li ssir mill-bank, din il-ħaġa tkun irregolata wkoll min-naħa tal-bank u aħna provajna introduċu dan il-punt ukoll diġà fl-abbozz tar-rapport, għamilt ħafna diskussjonijiet matul dawn l-aħħar ftit xhur, analizzajt ħafna punti u anke rnexxilna nistabilixxu il-fatt li m'hemmx differenza bejn dak li qed jagħmlu l-banek iżda dak li għandu xieqsam il-mifid memx bazi regolatorja li tapplika l-kulħadd u dan huwa fil-fatt il-vojt irridu nimlew permezz ta' dan ir rapportu permezz tar-reviżjoni tad-direttiva tal-MIFID u aħna rridu naraw jekk għandix bżonn fil-fatt post ġdid fejn jista' jsir il-kummerċ għall-OTF għall over the counter trading fund u aħna rridu fil fatt nammettu illi kanna nikkonvinċi ruħna li jekk ħajkun hemm iktar Eh, prodotti illi fil-fatt kienu eskluż qabel minn mifet u s-saridu ndaħluhom minħabba fekk hemm bżonn illi noħolqu dan il-post ġdid għall-kummerċ u aħna naħsbu illi rridu nimponu restrizzjoni u nimponu għom, nimponu għal restrizzjoni sabiex nkopru dawk li mumiex equities. Aħna nafu illi jista' Eh, ikun hemm bżonn ta' din il-pjattaforma tal-kummerċ, però aħna naħsbu wkoll li dan ma jfissirx li hemm ċertu affarijiet li jistgħu jisparxu. Jiena fil-fatt eh, jgħat ukoll nirressaq klawżola Għawwek, minħabba li naħseb importanti ħafna li kull tip ta' kummerċ differenti għandu jkun inkluż fil-dinja biex ngħidu hekk tal-mifid iżda jiena naħseb ukoll li m'hemmx bżonn ta' din il-pjattaforma ġdida tal-kummerċ iżda jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-protezzjoni tal-investituri aħna fil-fatt wara il-kriżi finanzjarja aħna rajna wkoll illi forsi l-informazzjoni mhux dejjem kienet disponibbli b'mod trasparenti kif suppost kien eh, il-każ u l-kwalità tal-kontroll ukoll mhux dejjem kienet tajba u tajjeb li titjieb. Il-Kummissjoni fil-proposta tagħha qalet illi għandu jkun hemm dawn il- l-advisors li jkunu indipendenti ġifiri li mhumiex għadin jieħdu profit minn dawn il-prodotti li finanzjali li huma qed biħu u illi il-klijenti biss ġifiri iħallishom. Iżda dwar il-kwalità tal-pariri naħseb illi ma kienx daqshekk ċaratu, jiena naħseb illi f'dan il-każ irridu naraw illi jekk aħna din nitkellmu fuq il-volum ta' tal-investiment, ġifiri jekk ikun hemm xi ħadd li qed ifaddal fuq jifaddal eh, ftit, il-Kummissjoni qalet il aħna ma nistgħux nagħmlu profit minn persuna li għandu xi ftit ammont ta' flus infaddal, pereżempju, meta mqabbel ma' nies investituri kbar fil-fatt. Ġifiri, apparti minn hekk aħna eh, tkellimna ħafna fuq il kustjoni ta' trasparenza, il-kustjoni ta' dokumenti, il-kwistjoni tal-pariri illi għandhom jenataw l-investituri u aħna naħsbu wkoll li fil-fatt għandu jkun hemm possibiltajiet oħra anke dak li għandu x'jaqsam il-protokolli. U fil-fatt aħna naħsbu li l-istati membri għandhom jiddeċidu jekk dawn iż-żewġ alternattivi għandhom xikunu implementati. Aħna u hekk qegħdin nitkellmu iktar fuq il-kwalità. Il-kwalità tal li qed jingħataw il-klijenti u mhux biss il-forum legali, jiġifieri l-mod ta' kif qegħdin jingħataw dawn il-parili na nittama li sa dan it-tanti kolli iktar appoġġ għal dan il-punt. Punt ieħor li ma kienx mitqies fil-mifid wieħed u punt li kien diskuss ħafna hija f'dak li għandu xaqsam il-kummerċ algoritmiku ġifiri anka il-kummerċ bi-frekwenza għolja ħafna ħna eh, provajna nindirizzaw din il-problema, il mi ma ċeda qiegħda tipprovdilna wis it-tweġibiet, aħna provajna nerġgħu nidefinixxu mill-ġdid xi tfisser kummerċ bi-frekwenza għolja. U aħna provajna nistabilixxu din l-istrateġija u naħseb li it-tnejn li huma kemm id-definizzjoni kif ukoll istrateġija rridu nqishom sabiex naslu għal idea iktar ċara u aħna nafu illi iktar minn design fil-mija tal-ordnijiet li jsiru fil-fatt ħafna minnhom ikunu irtirati mill-ewwel ġifieri dawn ikunu mitfuha fis-suq malajr ħafna u jerġgħu jittieħdu mis-suq malajr ħafna. Ġifieri Aħna s-sena li għaddit konna niddiskutu ħafna dan il-punt, specialment meta konna niddiskutu il-direttiva tal-abbuż ta' s-suq. Jina aħna għedin nejdu kol li hemm bżon ta' ċertu miżati li jkunu posti, per eżempju, jkun hemm numru ta' ordnijiet illi ikunu poġġija fissu aħna rridu naraw li tħallas pereżempju ċertu ammont ħalli bekk noħolqu struttura ta' taħlas li tkun meħtieġa anke din tip ta' teknoloġija. U anke ħalli nippruvaw nifinanzjaw dawn il-miżati. il miżati Puntiħor, ieħor kien dak tal-fatt li aħna rridu nippruvaw naġru iktar sistema kif edna anke fil-każ ta' strutturi oħrajn banka dawk illi kienu qed immexxu dawn il-pjattaformi tal-kummerċ aħna tkellimna dwar dan u aħna pruvajna illi fil-fatt ehm, jiena suġġerejt l-ammont ta' 500 millisekonda. sekonda dan huwa ammont li aħna nistgħu niddiskutu iżda anke f'dak li ndiġi qasam il-kummerċ bi frekwenza għolja mhux biss l-esma u l-kummissjoni permezz ta' delegati u standards tekniċi jistgħu jagħtu il-possibilità li aħna noħolqu iktar regoli li iżda anke bħala parlament nkun nistgħu noħorġu suġġerimenti konkreti minn tagħna. Punt ieħor l-importanti ħafna fil-mifid u l- M4, aħna naraw illi kienem ħafna eh, diskussjoni fuq ir-regoli għal pajjiżi terzi. Aħna diskutejna dan punt ħafna drabi, aħna għamilnieh dan, għamilniehom dawn ir-regoli issa stabilixxejnihom għal pajizi terzi f'dak għandu x'jaqsam l u naħseb ukoll li hemm ċertu eh, sistemi tal-pajjiżi terzi U naħseb li fil-modell fil-fatt aħna fukajna ħafna fuq id-derivattivi tal-OTC fil-rapport tagħna. Punt ieħor illi huwa ta' interess kbir huwa l-kwistjoni tal- tal-tmexxija tas-suq intern. Waħna fil-fatt irridu naraw li s sfiq qegħdin jinbidlu ħafna u dan ukollu effett ukoll. Ta' mhux qed intelifkom wis fid diskussjonijiet tagħkom. kiena naħseb li rridu nqogħdu attenti din il-volatilità li qed tiżviluppa ħafna iktar f'dawn l-ħar ftit snin, rridu noqogħdu attenti li din ikollha effett fuq strumenti oħrajn. U anka f'dak l jaqsam, x'jaqsam pereżempju dak li ġa fis-sena 2008 u l-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel. U aħna minn ħadd l-Unjoni Ewropea kellna nistabilixu ċertu programmi ta' għajnuna u aħna nafu wkoll li fil-fatt hemm bżonn li naħdmu daqsxejn iktar sabiex nimplementaw il-kriterji li kienu proposti minn ħadha l-Kummissjoni. Issa dwar il-miżuri alternattivi jiena lest li nanalizzhom, però sissa għadni ma stajċ nimmaġina x'jistgħu jkunu dawn miżuri alternattivi Issa dwar il-position limits aħna nafu wkoll li pruvajna illi kopru wkoll dan il-punt fir-rapport minħabba li nafu li aħna rridu nagħmlu distinzjoni bej il-fatt li wieħed jista' jkollu pożizzjoni sabiex jipprova jnaqqas ir-riskju u fl-istess ħin jgħat jipprova joħloq din dan l-interess reali. Ġifiri illi jista' jkun hemm miżuri oħrajn li jistgħu jkunu implementati. Jiena ma eżma f'Pariġi kont diġà tkellem dwar din is-sistema huwa vera illi aħna bejn dawn l-iswiq differenti ta' prodotti rridu nagħmlu distinzjoni, però huma talbuna li aħna fil-fatt nippruvaw nimplementaw ċertu regoli anka f'dawn il pettaformi ta' commerce. Ħaġa oħra illi jiena kienet tinkwitani ħafna hija l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni tal-informazzjoni. Naturalment aħna rajna storikament li kien hemm Eh, tfarrik sħiħ dak li għandu xieqsam l-informazzjoni anka bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, pero ħana jekk nixtiequ illi jkun hemm dan il-kummerċ ta' arbitraġ fl-Unjoni Ewropea u jekk dan jitnaqqas sa ċertu punt li huwa wieħed mill-anijiet tal-mifet u jekk aħna nixtiequ illi Kif qalet ir-rapporter dwar id-direttiva tal-abbuż tas-suq, jekk aħna nixtiequ illi mhux biss fl-istat membru stess jintarfu dak illi huwa informazzjoni iżda li wieħed jista' jqabel bej stat membru ieħor din l-informazzjoni, ġifieri li jkollna din database konsolidata li tkun eh, transkonfinali u din hija meħtieġa ħafna u jiena naħseb li din hija importanti ħafna. U importanti li naslu għalja mill-iktar fis possibli, iktar, iktar malaj mill-li kif hemm propost fil-Komissjoni, sa dwar il-regolamenti tal- dwar il-kwalifiki aħna rridu naraw eżattament dwar li ma punti eh, maħna nistaw narfu l-Komissjoni għawek hija ġeneruża ħafna dwar il-funzjonijiet u Aħna nafu wkoll li tkellimna ma' ħafna minn dawk li huma affettwati u li huwa diffiċli ħafna li wieħed jorganizza is-suq. U jiena naħseb ukoll illi wieħed irid jagħmel dan b'mod taqxejn iktar strett. U f'dak l-għandu x'jaqsam l-ambjent il-Kummissjoni wkoll edda tgħid li anke f'dak li għandu x'jaqsam il-kapital aħna rridu verament indaħlu d-definizzjoni tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju fil-stampa kollha u naraw li huma jkollhom biżejjed x'jagħmlu ħalli bekk nippruvaw nifaċilitaw l-aċċess għall-kapital tagħhom. U apparti minn hekk kellna eh, żewġ leġiżlazzjonijiet oħrajn li kienu importanti, il-kompetenzi tal ezma kien punt importanti li kellna niddiskutu, l-istandards tekniċi wkoll huma imbasra li ikunu inklużi Pero sabiex aħna nipruvaw naħdmu b'mod orizzontali kemm jista' jkun, aħna pruvajna naraw illi f'dak li għandu xaqsam il-perjodu ta' żmien aħna rridu nippruvaw nifukaw daqsxejn iktar fuq il-veloċità ta' dan kollu u mhux nispiċċaw bl-ebda regoli u dispożizzjonijiet. Nafu li rridu nkunu ambizzjużi iżda dak li għandu x'jaqsam il-perspettiva tal-leġislaturi. Nafu illi ħajkonna bżonn ta' linji gwida ta' kif aħna għanna nimplementaw dawn l-standards tekniċi. Mela issa nista' ngħaddi regolament ir-regolament innifsu dwar definizzjonijiet aħna nafu illi bejn il- MIFID u dan il-regolament nafu illi hemm bżonn ta' ċertu definizzjonijiet ta' sistemi multilaterali u bilaterali u jina naf illi minnaħa tiegħi nista' nittama illi għandna appoġġ li dak kollu li jista' jseħħ fis-suq jista' jkun inkluż anka fid-dinja tal mifit għal din raġuni naħseb li għandna bżonn illi nwessaw daqsxejn iktar il-kamp ta' applikazzjoni nittama li ħajjibqa' kolli approċ għal dan kollu. Issa dwar it-trasparenza għal għall-long capital, aħna nafu kol li din it-trasparenza huwa tajjeb illi fil-fatt inċalquha u anka illi dak li għandu xieqsam restrizzjonijiet, naħseb li hemm bżonn ta' iktar eh, trasparenza anka fil-f'dak li għandu xieqsam kummerġ Aħna u qed li f'dak għawek eh, qed nitkellmu dwar il-fatt li meta eh, l-OTCs Eh, u derivativi tal-OTC sand ħajkunu inkludi, ħankunu inklużi naturalment aħna din nitkellmu fuq l-inklużjoni ta' ħafna mill-prodotti finanzjarji, jiena naħseb li dan li jekk dan ħajkun stabilit, għandna bżonn ta' ċertu strutturi tal-mifit li jkunu introdotti fir-regolamentu, jiena naħseb li dan ħajkun punt li ħajkun appoġġat minn kulħadd. U jiena naħseb ukoll li punti ieħor li kien tant kbira kbir għal ħafna nies huwa kien il-punt tal-aċċess ta' CCPs u jiena naħseb illi għal darba oħra hekk jista' jkun hemm diskriminazzjoni dwar dan l-aċċess u jiena naħseb illi hawnhekk jiena fil-fatt il-suġġerimenti ta' linji u aħna provajna naraw illi ma jkunx hemm prodotti li jkunu sottoposti għal regolamenti differenti. Punt ieħor li għan xtaqt nitkellem minnaħa tiegħi huwa l-punt tal-proibizzjoni tal-prodotti. Il-Kummissjoni qiegħda tagħti l-kompetenza lill-leżma illi tista' tipprojbixxi l prodotti finanzjari wara li jkunu diġà ħarġu dawn il-prodotti. Jiena naħseb illi din is-sistema tista' fil-fatt jista' jkun hemm ir-riskju li dan eh, fil-fatt jista' jwassal ċertu danju, però aħna rridu naraw jekk verament hemmx l-element ta' riskju li ikun hemm ċertu ammont ta' kontroll, però jiena naħseb ukoll illi dwar il- drittijiet u regolamenti dwar il-prodotti tal-ikel aħna nafu li rridu nżommu ma ċertu standards u ċertu dispożizzjonijiet għal din raġuni aħna dan rridu nagħmluh ukoll f'dak li għandu x'jaqsam prodotti finanzjarji għandna jkollna l-opportunità sabiex verament nanalizzaw il prodottu jekk aħna jkollna il riskju illi ikun hemm xi dannu minħabba konsekwenza ta' dan il-prodott, naturalment mbagħad nistgħu nieħdu azzjoni, ma nistgħux naqbdu u għax ikollna suspett aħna nimmarkaw dan il-prodott partikolari b'tikketta Aħna rridu naraw li dan ħajkun bbażat fuq eh, analiżi tajba. Punt ieħor qabel ma ninsa dak li għandu x'jaqsam il-kummerċ bi frekwenza għolja. Dan huwa punt li verament rridu nitkellmu dwar ġifieri l-aċċess dirett għal-service fil fatt aħna nafu li dan kien punti li aħna diġa saqsejna il-pubbliku fuq l-internet u kien hemm ħafna u ħafna kummenti Jiena fil-jiem li ġejjien skuħa nipprova nidħol fuq livell daqsxejn iktar speċifiku hemm aċċess illi huwa regolat iżda aħna nafu llum il-ġurnata illi hemm ukoll ċertu projbizzjonijiet ta' dan l-aċċess. U naħseb li ma jistax ikun illi f'dak li għandu x'jaqsam l-aċċess jekk wieħed ikun fil-fatt xtara dan l-aċċess għal dan il-pjattaforma tal-kummerċ ma jistax ikun li imbat ikun hemm proibizzjoni, ġifieri ma jistax ikun laqas anke fil custer tal-Power Station li jkun hemm xi ħadd li jkollu l-bozza tiegħu tixel iktar minn taħat ieħor, ġifieri m'hemmx Eh, lokal diskriminazzjoni, bżon nipruvaw nevitaw diskriminazzjoni. Dak kien fil-qosor prezentazzjoni tal-rapport tiegħi. Naturalment intom eh, mistiedna li u l-elementi tawkom u qed nistana bil-ħerqa li nirċievi issa l-kummenti minnaħa tal-kollegi kif ukoll nisma' dakx li għandhom xejdu l-kollegi. Grazzi ħafna Marcus. Issa naddu nagħti il kelma Robert għal SND. Grazzi ħafna, Sharon. Sharon? Jina nishtiq nirringrazzja lil Marcus Weber għal xogħol u għamil biċċa xogħol verament eċċellenti. Jina naqbel fuq miegħu fuq diversi punti. U issa ovvjament irid nikkonvinċi l-grupp tiegħi sabiex jaqbel miegħu f'diversi oqsma, mod partikolari lan illi kwota iġifiri il-punta tluq li ju il-communicator ġet 20 ta' Pittsburgh u l-insaqsu l-iktar trasparenza fuq is-swieq kollha rigward il-swieq finanzjari, il-prodotti finanzjari rridu illi nillimitaw l-eżenzjonijiet tal-mifid kemm jista' jkun. Kollegi bħali fil-Kumitat tal-Industrija innotaw li fil-fatt qed immorru fid-direzzjoni opposta minħabba li hemm proposti li jkun hemm ħafna eżenzjonijiet għal diversi setturi. u dan mhuwiex l-approċċ li intażel Mr. Feber u lanqas kieku ma jkun l-approċċ li nażel jien ġifieri li jkollna ħafna żenzjonijiet ma naqblux magħha. Operazzjonijiet over the counter biex jgħidulkom mal-iktar li mhumiex trasparenti fost transazzjonijiet finanzjarji dak li seħ fuq l-iswiq regolati għandu jkun kemm jista' jkun trasparenti. Dejjem ħajkun hemm operazzjonijiet OTC iżda li għandhom jien kollhom iċ-ċans li fil-fatt xorta jitwettqu barra minn dawn il-fora. Però huwa importanti li r-regolaturi xorta jkunu jafu x'qed jiġri fuq is-swieq kollha. Iżda, rigward id-derivattivi illi issa qed ikunu standardizzati. Għandu jkun hemm swieq regolati fuq pjattaformi trasparenti. Issa sabiex nerġa' lura għal eh, mistoqsija dwar kategoriji ġodda tal-OTC. Marcus suġġerixxa li ma nippermettu li ma ħallux ikun hemm OTF għal l-equities u ġirifiri l-OTF ikun possibbli biss għal non-equities. Jina wieħed minn dawk in-nies illi mill-bidunet kont neżita li noħolqu din il-kategorija ġdida fuq is-swieq iktar ma nitkellem ma' nies jider li ħan komplikaw il-ħajja ta' regolaturi u s-swiq ħajsiru nqasru nqas trasparenti. Għalek jiena ser nresaq xie emendi mux bis sabiex nappoġġa il-sur Feber iżda u kol nishti illi eh, mill-OTF sikun applikabli għal non-equities ġifiri li ħanet il aktarx il-definizjoni tal-MTF sabiex nkun nagħmlu aktar namlu aktar possibli li kemm ċerta attivitajiet li bħalissa mhux possibbli li seħħu fil-pjattaformi eżistenti. Għal darba ħra xenet li naqbel 100% mal-approċ li ħarra Porter l-iktar aspett importanti hawnhekk u hija l-kwalità. Il-kwalità tas servizzi li jiġu provduti lill-investituri u għana namlu l-almutana sabiex ma jkunem lebda nuqqas ta' ċarezza għawnek. Punt juħor ta' tħassib u l-algorithms u il-high frequency trades Il-fatt li għadhom jeżistu daw l-algorithms hija ta' għajb aħna ngħixu f'dinja illi hija gvernata minn ħafna sistemi elettroniċi, però l-istrateġiji high frequencies fl-opinjoni u minn tiegħi mumiex qed ħallu swi jaħdmu għall suppost għall għall suppost qed jaħdmu għalihom, jiġifieri li jkollhom provvista għad-domanda. l-offerti kunu disponibli għal ftit wis. Di proposta, di kustoni sera ħafna proposta ta', ta Markus uħodna fil-direzzjoni tajba. Għal-kem nistaw forsi nidubitaw l-effettività ta' li nitkellmu dwar 500 millisekonda. Ġifiri, rridu nagħtu li regolaturi l pjattaformi u l-opportunità sabiex eh, nilimitaw l-ordnijiet sabiex ma nqodux ntaxxaw b'mod żejt il qed jaħdem fis-swieq eh, mod serju. Ġifieri ħankun qed xi emendi fuq dawn il-punti. Apparti minn hekk Hemm kwistjoni oħra li ħaseb ħafna dwarha u din hija l-produttività tal-prezzijiet fuq is-swieq għal medda qasira ta' żmien, speċjalment ġifieri dwar prodotti tal-ikel u komoditajiet oħra. Trid tagħmel distinzjoni bejn kull prodott Iżda naħseb li limiti hekk kif huma ppreżentati u hekk kif huma maħsuba hawnhekk qed jagħtu rispons wieħed iżda jkun hemm iktar rispons għandna xorta qed infittxu idejat oħra. Sabiex ikun nistgħu naħdbu kontra dak li qed isseħħ bħalissa fuq dawn is-swieq għandek eh, nis li qed jizaw lek kim cornering, ġifiri li ġifiri qed jieħdu pożizzjoni verament mhux reġenevoli dwar ċerta prodotti hemm parissa hedge fund, insomma bħalissa li qed jagħmel dan li qed jieħu pożizzjoni verament li mhijiex raġonevoli. U din l-spekulazzjoni ma tagħmel l-ebda ġid lill swieq irridu illi niġġieldu nit-tip ta' spekulazzjoni żejda Niqafawna lissa ħalli dibattitu jkun jissa ikompli. Iżda ħalli nfasidza punt wieħed illi f'dil proposta Marcus Feber qed jagħmel sejħa sabiex ċerta prodotti jiġu projbiti. Iżda ċerta prodotti għandhom jiġu evalwati qabel ma jitqedu fuq is-suq jiena naħseb li dan din hija idea tajba li għal darba ħadd taħodna fid-direzzjoni tajba. Jekk ikun hemm prodott fuq is-suq li wara nindunaw li ikun ehm, ta' dannu xkotant nindunaw eh, tar eh, li fil-fatwa ta' dannu u għalhekk jiena nemmen li aħjar kif jgħid il-Malti aħjar uff milli aħ, ah, aħjar niċċek niverifikaw qabel jekk prodott u jagħmilx il sara Kultant nitlu f'diskussjonijiet tekniċi wis, però dawn ukollha jħallu impatt kbir fuq il-ħajja ta' biljuni ta' nies u dan jaffettwa l-ekonomija u l-pajjiż kollu, il-pajjiżi kollha tagħna. Grazzi ħafna tiet il-President, issa nagħti il-kelma oli Schmidt tal-Alde. Grazzi ħafna Sr. President, jiena ħaniprova bil-permess tiegħek nieħu ftit minuti żejda għaliex l-aħħar darba ma ħadtomx dawn minuti żejda. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Marcus għal rapport verament tajjeb u bilanċjat u aħna lkoll nafu li din hija leġislazzjoni importanti immens. Mill-bidu ta' Jannar l-assistent tiegħi u jien kellna madwar mit laqa ma' gruppi differenti ta' lobbyists u laqat oħrajn. Il-tajna ma' rappresentanti ta' gvernijiet, rappresentanti ta' banek, brokers, eh, fondi tal-FTT, ħafna rappresentanti differenti. U jina nishtiq nil fasidza illi huwa obbligatorju għal il-iltaqa ma' dawn in-nies illi fil-fatt huma n-nies li ħajġu affettwati minn din il-leġislazzjoni anka il-votanti tija ħajġu affettwati anka dawk li ma votawx għalija. Għalek jiena nishti nirringrazzja l-uffiċju ta' Swinburne u l-Sinjora Price tal-li raw 4000 paġna u paġni u 200 paġna ta', ta rapporti u ta' itri u fil-fat fil raw rapport 4000 kelma u raw mi jagħmlu sommarju ta' 200 kelma tiegħu u jina fil-fatt irnexxi li naqraħ da fil-weekend. Il-marra tiegħi ma tantx kienet kuntenta b'dan il-punt u rridu nifukaw fuq tliet zoni ġifiri u kif nistgħu nżidu l-kompetizzjoni bejn e, pjattaformi differenti rridu li kunem e, saħaf l-investituri sabiex ikunem hemm għafas tajjeb, għafas b'saħħtu nżidu it-trasparenza u nidu konsiderazzjoni li funzjonar partikolari ta' kull suq, ta' kull su separati. Diġa dan qabel u jina ġeja minn pajjiż illi għandu għatta trasparenza li l 1776 provaw il-ħuna irridu li hemm liġijiet ġusti għal kompetizzjoni. Il-koll naqblu li kunet għandu jkollu aċċess għas-suq. Irridu li nkopru l-istrumenti tal-non-equities u li jkun hemm eh, internalizzazzjoni ta' sistema. Jien ilħaq din il-proposta x'aħseb li hemm bżonn kategorija ġdida, iżda naħseb li din kategorija għandha tkopri wkoll l-equities, il-pjattaforma ta' kommerċ għandha maddix kull limitata għal istrumenti speċifiċi. L-OTF eh, ħat provti iktar trasparenza u tati ambjent iktar regolat għal brokers u rappresentanti oħrajn kif diġa diskutajna fil-rapport. L-OTF u kol preserva l-għazza tal-investitur għal l-investitur aħari u fil-fat ħa jiprovdi regoli ta' diskrezzjoni. Iżda hemm bżonn jkun hemm regoli differenti għall otf equities u l-OTF għal non-equities, għal eh, istrumenti non-liquidi, l-OTF hija tajba. Iżda irridu jkun hemm regoli duri determina kemm prodott jew qodda hija likwida biex ngħidu hekk u naraw kif nistgħu rippreżentawhom eh, lill-investituri professjonali u non professjonali. Skont Marcus dan kollu eh, il-proposta ta' Markus tista' tkun kemm xejn problematika naħseb jiena għaliex ħan kunet noħolqu ehm, situazzjoni fejn kunem hemm iktar infi għall-investituri u nillimitaw l-għażla disponibbli. Irridu li jkun hemm rekwiżiti ta' skambju u dan minar ma natu kasek, ma natux kasek il-prodotti ġux eh, kummerċalizzat, mid-darba kulli minn kalla darba fix xar irridu illi kunem rapport, kunem obligi għal rapportaċ wara li kunem wara li il-kommerċ. Għalek ikunu prodotti it-tajbin biss illi kapaċi kapaċi jifilħu għal dan kollu ġifil iktar li ħa, il-problema li iktar li ħa jitilfu ma dawk li ma tantxu ma likwidi, dawk eżempju l-assi tal smis għalek għana bżon li nerġu nirrevedu dan, kollu sabiex sabiex eh, sabiex il-prodotti likwidi, unno likwidi jistaw jifilħu għal dan kollu, u bżon li kunu iktar flessibli. Eh, tisema proibizjoni fil fartiklu 20, tafu li jina ma tanċen hop il-proibizjonijiet, unsibu illi nħossi għand il-proibizjoni hija kemm xej problematika. Il-proibizjoni hija stretta wis u tista' toħloq problemi sabiex joħorġu l-ordniet b'mod effiċenti, speċjalment fl-strumenti li mhumiex likwidi jina nishtiq li l-OTF għal-equity siġi modifikata sabiex ikunem sabiex tinżam biss il- sabiex ikunem biss il prebizjoni fuq l-equities likwidati. Bek dan kollu jkun mirat fuq dan kollu jkun mirat għas-su tal tal-grossa u mhux is-suq tal-imnut Irridu nintroduċu safeguard clause għall-investituri fost affarijiet oħrajn sabiex l-OTF dejjem taħdem għall eh, drittijiet tal-klient u għall interessi tal-klient. Dan huwa immirat għall iswieq eh, tal-gross tal-ingrossa u mhux tal-imnut li nipproteġu l-investitur ukoll kif tafina rapporter fuq dan kollu l-affarijiet mhux ma tantx huma mexxin tajjeb. Mhux torti għajd id-darba li l-affarijiet mhux mexxin tajjeb, Robert jgħid il-kellim. Kif nistgħu nipprovdu l-investituri biktar protezzjoni minn armen li ma tawlhom l-għażla? Irridu nipproteġu il-dawk li qed isaqsu għal pariri Kif inti għat stess markers dan huwa eh, din il-bicċa xogħol riskjuża wara prodotti riskjużi. Jiena nappoġġa l-proposta tiegħek illi nimmiraw ċerta prodotti speċifiċi għal ċerta klijenti speċifiċi. Irridu ngħidu li huwa importanti ħafna li kollok eh, li kollox kun ġust u li kun, ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn il-minjeti pariri fuq livell indipendenti u il-banek. Jekk il-proibizzjoni tal-Kommissjoni tiġi introdotta, ħa niġi nifavorixxu il-banek u ħajkun hemm inqas kompetizzjoni. U biex u nisnejdilkom l informazzja tagħkom di mhux problema f'pajjiżi għax aħna ma nix naqsmu ma dan. Issa rigward il-KMP KPMG nixtieq ngħid illi Rigward l-istitut tal-KPMG nixtieq ngħid illi wieħed fil-mija biss huma e, les li ħalsu mal-200 miljun sterlina, e kif nu propost. fl-aħħar mill-aħħar il-klient kapaċi jkun bżonn iħallas iktar għas servizzi u l-investiment u ma biss dawk illi ħaj, u dawk li ħajħalsu għal-pariri għal-konsulta u ma biss dawk li għandhom ħafna flus u ma senjuri, issa jew ħajkollok eh, proibizzjoni totali jew mhux ħajkollox proibizzjoni. Jiena naħseb li għajjari kikun ikun ħallu din l-għażla fidejn l-Istat Membru, għad diskrezzjoni tal-Istati Membru. U din għana nirritzawa fil-review tal-MIFID. Jiena nappoġġa l-proposta tal-rapporter fuq it-trasparenza, iżda u rekwiziti trasparenza iżda nħoss li għana bżon nistendu daw rekwiziti għal ġestjoni u l-artiklu 24.6 nixtiqna nenfasizza u koll illi l-edukazzjoni finanzjera tal-investituri u koll hija importanti ħafna. X'kutant ninsew dan il-punt li kunem hemm trasparenza iktar zej iktar għal non-equities. Jina wkoll nappoġġa il-prinċipju illi kemm jista' jkun ikun hemm negozjar illi kun qed isseħ fuq swi trasparenti. Jina mandi lebda minni miex kontra dan, irridu li kollna trasparenza fuq lassi kollha. Fejn, lassa bi jkunu negozjati fuq livell oli u ħafna bonds derivativi kulem eh, kummerċ taħħom valur għoli għal kemm jiġu kurem eh, inqas trading tagħhom. Ma rridkomx tgħidu li jien niwis nazjonalist. Em bilanċ sensittiv bejn likwidità u l-bilanċ. Irridu nikkonsidraw il-kemm l-interessi ta' min joħroġ il-bonds u l-investituri. Il-proposta il proposta li prezenta rapporter tista' tkun ikollha lista jkollha impatt negattiv fuq l-iswieq. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn il-ħtieġ hemm bżonn ħtieġ ta' kalibrazzjoni u regoli ta' trasparenza għal oddod differenti skont id-daqs tal-odda u skont l-likwidità ta' dawn l-istess instrumenti. Għana dan kollu għandu jiġi dikjerat mod ċar f'livell wieħed sabiex jgħin għal kalibrazzjoni fuq livell 2 l-investituri, professjoni l-investituri fuq l-imnut kol għandhom jiġu provduti bit-trasparenza. U Signor President, rigward il-high frequency trading u l-algoritmik, din kwistjoni eh, sensittiva ħafna, għandna bżonn definisġu dan kollu u għandu jkun possib għandu jkun possibbli li nagħmlu distinzjoni bejn dawn it-tnejn. Jiena nappoġġa wkoll proposta ta' rapporter sabiex niddefinixxu il-strateġiji high frequency jekk kif semmi f'artiklu 4, però fl-opinjoni tiegħi dan kollu għandu bżonn jiġi modifikat sabiex kun jista' jaħdem fil-prattika u sabiex ikun jgħod biss għal eh, high frequency trading u mhix għal largo trading. Il-proposta illi hemm f'artiklu 17.3 tista' fil-fatt tkun kontraproduttiva għaliex jista' jkun illi li joħol iswi fil-fatt jiġu skoraġġuti milli jagħmlu li jamlu dan. Inti stessu bad semmejt il-proibizzjoni fuq dirett fuq aċċess dirett u naħseb li għandna bżonn niddiskutu dan. Għaw proibizzjoni u sorpriża li jkom jina kontrija. Ista, Aziz Robert, jiena kontra il-punt innejki transport access. Iżda nemmen li għandu jkun hemm minimum resting period ta' 5 ta' 500 millisekonda. Forsi flimkien ma' Robert Nuħor eh, namel proposta sa 600 millisekonda. Jina kemm xejn xettiku dwar da' kif dan kollu ħedem fil-prattiku fil-prattika. fil fil prattika fil fil prattika kif l-autoritajiet supervizzari kunu jistaw jiverifikaw li ħadd mu qed jikser regoli in kwestjoni. Jina nissuġġerixxi li kolna ikolna eh, kull sa verifikaw il-iswiq kollha jekk ikun hemm wis high frequency trading mela naħseb li jiġu paralizzati? fil-fatt dan il-punt diġà issema Mr. Yamakofi. Jekk hemm staffing jew layering, dan għandu jiġi indirizzat mid-direttiva. l autoritajt supervizuri u ezma mandomx biżiet rizorsi tal-informatika sabiex ikun jistaw isegwu dan kollu, dan għandu nejduħ fil-rapport mandomx it-tamir meħtieġ irridu kunu nistaw naħdmu iktar sabiex ikunu nistaw nilħu l-mira ta' eh, sorveljenza transkonfinali u diħa tkun eh, diffiċli immens eżis ħbib. Għat nitkalmu dwar numru immens ta' kummerċ li kun għaddej. Tkellimna dwar li kunem isma partikolari li li kunem sorveljanza partikolari fuq swi sekondarju fuq ċerta isma. Għanna bżon u koll illi nevitaw illi kunem volatilità għawija li tiġi kommerċializzata. Wasal fl-axħar. Din ukoll hija parti importanti swi miftuħa u nasab il-pajjiżi kollha għandhom jagħtu rikonoxximent mandu jkun hemm l-ebda referenza għal reċiproċità. Li kollok fera eh, tal-Unjoni tal Ewropea tal jista' jkun li għal ċerta nies tkun problematika għanna bżon nsibu soluzzjoni. Sir President, nasab li għanna bżon illi nilħu l-aħjar bilanċ għal swiq Franzjari tal-Unjoni Ewropea nasab li fuq għal fuq dan nistaw naqblu fuq dan, fuq naqblu Iva, anka Roberta qabel miegħu jekk irridu illi jkollna Ewropa b'saħħita u kompetittiva mela għanna bżon li jkollna industrija Franzjari tkun b'saħħitha u kompetittiva. Għaxar sen ilu f'dan il-kumitat aħna fil-fatt faħarna is-settur finanzjarju U ma kienx jien biss li kontet nifinanzi, li kontet faħar dan, u ma kontx jien biss, Robert, li kontet namel dan it-tifħir. Ma konċ waħdi. Jekk trid nisalu dik kull listi ta' votazzjoni, kien hemm 42 direttiva differenti, iżda nuqqas fiduċja fil-swieq finanzjari li qed naraw bħalissa forsi hija l-iktar problema, l-ikbar problema fil-fatt. Nammetti dan. Anka bħala liberali nammetti il nabżon ir-regolamenti għanna bżon regolamentazzjoni, iżda tkun ġusta u bilanċeta m'għandix tkun kontraproduttiva eżis bi bħaniqaf billi nejt illi jiena u għalde maħniex ħa maħniex ħan għoddu l-ura, ħan niprofaw nilħu kompromess ġust u tajjeb. Grazzi. And uh... Grazzi kif għat inti uh, naħseb tajjeb li issa tajtna għat li da kollu li xtaqtajt. Issa għanna li Pascal għal-ħodor. ma xi raġuni hekk tajt li l-ħodor l-ewwel li jridu jitkellmu. Eh, ma fimx il-loġika tal-konservativa u l-ħodor hawnhekk, imma insomma ma importax. Jiena nista' nibda b'dak li Robert Goebbels qal fuq il-rapport. Euh, euh, Hemm ħafna punti li jiena naqbel magħhom. Għalhekk ma nx għalfejn noqgħod nsemmihom eh, issa għax inkella nħu żmien. Ek nistaw namlu nappoġġu l-maġġoranza ta' kollu li għadna f'daqqa ħjar, imma hemm xi punti li xtaqt nisħaq fuqhom fuq l-OTF. Kategorija ta' dan. Kenna testa l-Parlament li kien jgħid li maridna maridniex kategoriji ġodda dan jagħmel sens fejn jitħol ir-rapport ta' case imma rdu jkollna pożizzjoni fuq in-negozjati li għaddejjin bħalissa għal bonds u derivatives dak li nistaw namlu għamnek jekk konna xi li xieħut li jkunu fuq il-swiq regolatorju għalix niftħu kategorija ġdida għal dan. Imħabba il-kummerċ qed isir hawnhekk fuq fis-swieq regolatorju bir-regoli li kif suppost. Iġbri konna kategorija OTF li tkun biss għal bonds għall-isma u derivativi li mhumiex qed jiġu eh, mhux qed ikunu fis-swieq inkunu qed namlu kategorija ġdida mbagħad l-OTC Jiena naqbel mal dak li Marcus qal. l mifet diġat tkopri kollox, ġifiri mannix għalfej konna u għawnek. Fuq l-HFT, jina kont impressionant blak li Oli Schmidt għal. Naħseb li HFT mux qed jaħdem tajjeb, ma ħadd ma rrit suq li mhux qed jaħdem tajjeb. Hemm nies li jridu swi li jaħdmu sew, oħrajn jridu li suq ma jaħdmux mhux tajjeb. Jekk ikonna dawn it-tlet Konna 3000 sekonda. Musa jkun nassu jaħdem tepa l-ħadz il-kumpanji l-gbar joħorġu dawn l-isma u l-istoks li kunu effettwati mill-HFT u mamħazba bl-effett li dan il-trading, dan il-kummerċ jista' iġi fuq il-valur, fuq il-volatilità u fuq anki trasparenza tal-prezz tal-isma tagħhom. Lek mhijiex xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' nis li jridu li suq jaħdmu tep u l-oħrajn li ma jridux. Aħna kontra il-konċett sħiħ tal- kummerċ ta' frekwenza olja, nipreferi li kollu żmien li kun 0.5 sekondi m'għandix prinċipji fissi hawnhekk imma imma mbagħad nkunu nistgħu nitkellmu fuq iċ-ċifri aktar tard il kumitati, per eżempju, l-mifid irridu naraw li kolom il testa jafu batem elementi ħorri t-tilet wieħed li jekk jekk għanna marridux li n-nis morru lejn għal tilet punt deċimali, fċertu moment nkunu rridu naġixxu b'mod li ikonna livell armonizzat fuq livell Ewropew biex ma jkunx hemm kompetizzjoni bejn ċerti swieq tal-isma. U għalhekk hawnhekk se nagħmel emenda għal dan. Anki fuq Markus Ferber naqbel naqbel meta jitkellem fuq il-kummerċ ta' frekwenza għolja, il-grupp tiegħi eh, maħar għana dwar il-prinċipju tal komoditajiet. Markus fil-rapport eħel proposta tejjiba Għawnek nistaw niproponu xaħġa oħra, hija li d-definizzjoni ta' min se jiġi effettwat minn min dawn il-proposti fil-ewwel proposta tal-Kummissjoni jekk jekk inti għandek sem f'dan il-kummerċ jew fil-komoditajiet imma min tix verament daqshekk importanti fejn tidħol il-qiegħ tal-kumpanija, għalhekk għallu barra, imma aħna rridu li konna kriterji kriterji oħra. Is-suq tal-komoditajiet irridu narawhom x'parti għandu dak li għandu sem fija, ġifiri is-settur tal-kummerċ hija parti żgħira waħda biss. Ma fejn nxaqsam mis suq in ġenerali hija parti kbira Għalhekk qed nitkellmu fuq ir-regolament tas-suq, ma rridux għom barra. Allura xetna jina se nagħmel emenda f'dawn il-linji biex inkunu żguri li regoli fuq il-komoditajiet ikopru in-nies li jkunu verament involuti attivi f'dan is-suq. Mbagħad fuq it-trasparenza t-tieni pont. Se morru oltre minn dan fuq il-pre-trade u l-post-trade. Trasparenza ta' qabel u wara il-kummerċ. U li xmit għal trasparenza eh, fit teorija jiva timxi ta' imma fil-prattika ja xaħġa ġohra. Jina aħna kull darba li nipruvaw nżidu trasparenza tajjeb, Iva, namlu għamma mux issa mux għamnek. Maħna fsu ewlini, għet naraw frammentazzjoni fejn jisu transazzjonijiet. Se jkonna su komuni Ewropew imma l-kummerċ ta' qabel u wara u t trasparenza ta' dan irridu nkunu żguri li l-prinċipi qed jiġu implementati. Per eżempju, hemm ħafna eżempji li qudiemna llum li juru li l-aħjar mod kif wieħed għandu jsir mhux qed isir imħabba li hemm innuqas ta' trasparenza li qed nitkellem dwar u għem frammentazzjoni. Anke jekk dawn il-proposti li għandna huma sensibbli qed nimxu fit triq it-tajba u ntejbu trasparenza ta' qabel wara l-kummerċ xorta se jkun hemm emendi biex inkunu nistgħu nagħmlu iktar minn dan. U nittama li niftemu dwar dan fuq il-protezzjoni tal-konsumatur li għal ħar punti għaj, Sinjura President il-proposta tal-Kummissjoni tħares biss lejn uh, pariri indipendenti hemm ċertu numri hemm ċi stati membri fejn il-maġġorità tas-swieq m'għandhomx eh, nies li għatuhom pariri b'mod indipendenti. Dan hemm xejn mifittu u f'mifid wan rajna li regoli li ġew adottati dakinhar biex ma jkunx hemm eh, konflitt tal-interessi u biex ukoll naraw li kunem prodotti li jiġu mibju fejn huma biex jihdu l-flus minnhom. Dan għalhekk huwa għatajb li nsaqsu jekk ir-regoli ta' mifidwan hawnhekk qed jiġu applikati u jekk le x'se nagħmlu biex dawn jiġu applikati u possibilment indaħlu iktar regoli jkollhom xaqsmu ma' nisljatu paruri fuq l-inni indipendenti. Imma fuq kollox jiena naħseb jekk nitkellmu dwar it-test tal-Komissjoni li dik emendata ta' Markus Berber qed nimxu fitri triq ġusta ma tantx ikollna problemi biex nilħu eh, biex niftemu bejnieta u koll ukoll konna ikollna eh, rridu niftemu mal konsil insomma pa' testi kollha li kellna dinna. Il-najdek il-konfuzjoni għax il-ħodor huma akbar fil-kumitat, mentri l-oħrajn huma eh, għandhom numru aktar fil-parlament. Ma tantx għandi daqshekk xnajt jiena. Hemm aktar ftejjim milli jidher illum fost il-gruppi politiċi eħet nitizinfikaw affarijiet, ma niftemux fċerti punti, imma dan id-dokument aħna naraw li iktar jider li hemm ftehim. Jiena nixtieq ukoll intenni bħalma qalu l-oħrajn fuq il-xorta Marcus xaħġa ħaġa fenomenali għamel ħafna xogħol imma naħseb anki l-assistenti ta'kom u l-aktar ta' Marcus ħadmu ħafna. Għalek eh, rridu naraw li sar ħafna xogħol anke fl-uffiċċji tagħna. Nixtieq nitkellem fuq l-equities tafu jiena x'inhu l-punti għaj għax ktibt rapport inizjali fuq l-equities U nifhem li rridu d-definizzjoni ta' HFT b'xi morma jew oħra u jiena Markus dan prova joħroġ definizzjoni u kontenta li għamel dan u se nibdew ġifieri mill-punti tajjeb. Tipprova joħroġ definizzjoni u anke l-istruttura tal-ispejjeż hija soluzzjoni tas-suq li fl-aħħar mill-aħħar se tkun iktar għalija jkun iktar ħafif li jiena nappoġġa. Jiena ukoll u mhux sorpriża li għandi xi punti li dwarhom nixtaqsek konvinta. Qed nitkellmu fuq dan id-dewmin ta' nof sekonda, se niksbu dak li rridu niksbu minna, naħseb li qed nbidlu l-arloġ b'nof sekonda, u ma sab sa niksbu xej eh, fejn naraw in-nies li staw ibidu l-attitudni tagħhom ma nittama li l-kollegi tiegħi jaqblu miegħi meta ngħid li hekk hemm evidenza li turi li dinja pożittiva jew se tkun negattiva, allura rridu nikkonsidrawha. U jina naf li hemm studju li għaddej bħalissa li jara jekk din ixtajjeb u l-periodu li se nintroduċu u x'se jkunu tajbin u se tkun l-aħjar sistema. U jiena naħseb li l-proġett hu ukoll se joħroġ dan u nittama li dan jadil il u li naġifri nittamal li l-kollegi jaqblu mija li jekk em evidenza l rridu nqisu dan. U ġifri nikkonkludu fuq l-evidenza, mux fuq dak li aħna naħsbu u nħossu. Markus u ħran jafu fuq il- Il-broker no crossing networks. Jina qabel kont nitkellem dan imħabba l-għażla tal-klijenti. Jina sissa mort f'disa stati membri u għamilt ħafna laqat round table biex niddiskutu għaliex jazlu ċertu postijiet u ċerti strateġiji u għaliex il-kummerċ isir kif qed isir. U dik li dejjem naraw minn hawnhekk huwa li l-għażla ta' Kif isir dan jajdu li huma jevitaw l-istrateġija HFT u l-predatory order flow u jekk insibu mod kif nistaw inħallu l-investituri biex jazlu huma din l-order flow ikun fej ikun allura irridu namluha imma rridu naraw li il-klient ikollu din l-għażla imma ma interessanix ġifiri xnajdulu. L-importanti li fej jisir ikun il-post kif suppost. Imma mbagħad jina wkoll il-kategorija ta' non-equities hija xi ħaġa li hemm bżonn speċjalment derivativi ta' swi fejn iridu nħeġġu dawn l-affarijiet biex ikun ikunu aktar regol, regolati. U l-OTFs hija xi ħaġa f'waqta u xi ħaġa li rridu nħarsu leha li mhux tkun inqas kollha inqas regolata, ma jekk se tagħmel l-istess xogħol trid tkun regolata bl-istess mod. Mhux inħarsu leha bħala xi ħaġa li hija inqas regolata, ma għandi problema għan non-equity u jekk se nużaw kollha l-equities dawn huma ordnijiet bejn klient u klient imma dan jaddu minn intermedjarju, mux b'mod dirett. Walek il-broker il ikunem bat jiffaċilita il kummerġ bil-kapital tagħhom. Għallek irdu nsibu li huma il kummerġ bej klient u klient jużaw il-kapitali tagħhom ma ma nħalluhomx jużaw il-proprietary capital trading desk, ġifiri nipruvaw insibu il-bilanċ biex dan ikun jista jissir fejn ikun hemm il-klient dirett mal-klient, pero fl-istess il-klient jiġi protett. Forsi nistgħu nisema insibu mod kif dan jista' jsir. U dan torbot mal-direttiva ta' rekwiżiti ta' kapital jekk il-kapital il jkunu friskju, allura ikun propriety trading. Jekk tiffaċilita kummerċ, ma jkunx imur kontra l-kapital. U d dosser ta' CRD u kol nistaw norbtuħ madan u biex nitkellem fuq dak l Pascal fuq l-OTC li ma nix ikonna OTCs jina naħseb li hija xi ħaġa diffiċli ma tantx nista' naqbel dwarha għax met f'dan l-aħħar sentej aħna rajna hemm xi kontratti għal hedging business risks ma rridx li id-dinja kummerċali ikolla bespoke contract. Iġifiri, jekk aħna nitkellmu fuq l-OTCs, mardux l-OTCs, kun diffiċli meta aħna ġa accettajna derivativi. Għalek irridu nsibu xaħġa li tħallina li dawn il-kontratti jibqaw emmek barra il-mod formali tal-kummerċ fuq il-non equities għawnek irridu nitkellmu fuq il-kwalità tal-informazzjoni tad data f'dawn is-swieq ta' non equities mhijiex tajba. Meta saqsejt l-industrija biex huma jagħtuna eżempju ta' x'jaħsbu li jkun il-mod ta' kif huma jagħmlu l-kommerċ damu 18 il-xar biex jatuni analiżi fuq dan, iġifieri jekk tajduni li kollox qed jaħdem tajjeb perfett, il-suq ta' not equity ma tanċuwa huwa daqshekk għax nistgħu ntejbu l-affarijiet. U l-post trade transparency trid tkun aħna ħafna ħjar milli dik li għandna bħalissa u jidher jekk aħna naraw il-fixed income space inkun nistaw intejbu l-affarijiet fejn tidħol trasparenza, effiċenza u il-data sharing minnar ma jkun hemm kompromess lejn il-likwidità fis-swieq tal-bonds. Anki ċerta prodotti li jużaw pjattaforma called Trace fl-Istati Uniti li ġabet ħafna titjib nistaw namlu aħjar u naħdmu f'daqqa biex naraw li dan ikun jista' jsir. Folded into asthma, but they actually there. Qabel Caesar ma saret asma, aħna rajna is-sajs tar-retail u is-swieq tal-wholesale tal-ingrossa fejn kellhom rekwiżiti tal-post trade u wara li sar il-kummerċ dan mar tajjeb u niġbru informazzjoni ġifiri aħjar kemm jista' jkun. Fejn hemm il-pre-trading hemm ħafna il-fixed income markets kif qal u għal dawk is sovrani iżgħar iva jista' jkun hemm xi periklu fejn tidħol it-trasparenza u ma mhux kif suppose kif suppost, imma fuq il-retail size orders ma naħsibx li hemm xi li għandu xi problemi dwar dan, ġifieri nistgħu forsi nsibu xi ħaġa hawnhekk fej nistgħu niddefinixxu xikun trasparenza fuq retail size hemm minu attiv ħafna f'dan, għalhekk qed nippruvaw norbtuha ma' trasparenza biex Umbat dan iwassalni għal protezzjoni tal-investitur. Ma naħsibx li ħadd se jkun sorpriż jekk jien hawnhekk ngħid li l-investituri jridu il-protezzjoni u jridu it-trasparenza u jridu eh, pariri indipendenti li jafu li xaħat mux xaħat se jitħallas aktar imħabba li joffri prodottu mux ieħor. U jina se noħroġ emendi hawnhekk li se jippruvaw is-swieq ewlieni Ewropew l-istandards ta' dan bħalma tiġu implementati fil-Renju Unit narrawhom aħna kellna problemi sinifikanti mal-konsumaturi fejn ma kienux qed jiġu trattati tajjeb fuq prodotti li ġew mibjuwa għalhekk jiena ġibt il-permess mill-Kummissjoni biex ikun hemm livell ola ta' protezzjoni għal konsumatur Naraw aħna għandna s-suq ewlieni Hemm numru sinifikattiv li huma regolati min-naħa nazzjonali u jidher li jkun tajjeb kieku aħna il-livell inħalluh kollu l-istess biex ikun hemm ħarsien fis-suq ewlieni. Ma rridx li dan jidħol fis-suq ew tar-Renju Unit imma rrid nkun naf li huma kun hemm ċerta kompetenza biex ikun jistgħu jagħtu pariri lill konsumaturi għal xlaħjar investiment fl-ma prodott, unkun nixtieq inkun naf li il-prodotti kolla bl-imnut eħe jiġu jaqgħu taħdan. Ma jimportax kif se jsir, huwa l-importanti li l-investituri kollhom l-informazzjoni li suppost u trasparenza u jaraw fej qed jintnefqu l-flus. Lek nittama li jintom taqblu miegħi biex nimmiraw għal livelli aktar oljien u nipprova nikkonfinċa ix-shadows tiegħi u anki lil Markus biex jappoġġa uħut minn dan li na semmejt, mill affarijiet li na semmejt fi 27 stat membru kollu. Hemm ħafna x nistgħu ngħidu għax hija xi ħaġa vasta, imma dawn huma l-punti ewlenin u tama li inkomplu għaddejn bid-dialogu bejn il-gruppi politiċi kollha biex din ngħadduhom malajr kemm jista' jkun. Grazzi u sanna lil Jurgen l-aħħar wieħed. Grazzi ħafna Iva, jiena naħseb illi ma tantx għandi xi nżid ma dak li qalet kien però xorta waħda nixtieq nżid xi ħaġa u ngħad nixtieq ingrazzi ħafna Markus Weber, jiena nixtieq nerġa' ngħid illi f'dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol u kooperazzjoni ta' bejnietna verament mexa tajjeb, mexa b'mod trasparenzi ħafna stidinna anke sabiex nattendu għal posta laqat. U anka l-NGOs kellhom possibilità fil-fatt li jipparteċipaw fid-diskussjoni u aħna min-naħa tal-partit tagħna fit-12 ta' April fil-fatt organizzajna konferenza dwar il-high frequency trading u dwar spekulazzjoni u fil-fatt aħna rajna l xogħol tar-rapporter kien appoġġat minn ħafna nies u din kienet xi ħaġa eh, li sorprenditna iżda ħadna bija li aħna Eh, fil-fatt ġejjin kollha mill-Ġermanja iżda kollha minn perspettivi politiċi differenti u kollha punti validi x'inresqu għal din raġuni jiena naħseb illi verament kienet kooperazzjoni tajba. Issa dwar il-high frequency trading kif diġà ntqal dan kien diġà definit u hija xi ħaġa importanti li kollha din id-definizzjoni. Jiena nixtieq nerġa' nisħab fuq il-fatt li relevanti jekk għandix 500 millisekonda jew le dawn huma affarijiet li aħna nistgħu nerġgħu niddiskutu jiena m'iniex espert għal din raġuni hemm bżonn illi jiena niddiskuti ma' esperti oħrajn, però jista' jkun illi hemm ċifra oħra li hija xirqa f'dan il-kuntest, però aħna rridu nkunu nafu eżattament jekk għandix tkun din iċ-ċifra jew le, però hemm bżonn illi jkollna xi tip ta' ċifra u apparti minn hekk jiena naħseb illi il-bżon li nintroduċu pjattaforma ta' kummerċ u punt ieħor fejn aħna nasbu li nixtieq da xejn iktar lil milli jagħmel ir-rapporter u dwar il- high frequency trading fis partikolari U naħseb illi fil-fatt rridu naraw ukoll aħna illi f'dan il-qasam tal-high frequency trading rridu ikun hemm xi tip ta' restrizzjoni ġifieri din hija xi ħaġa li jena skull ħa nissuġġerixxi l rapporter issa dwar l-aħħar suċċett ġifiri tal spekulazzjoni jiena naħseb illi fil-fatt dak li qal is-Sur Goebbels huwa ħaġa li jena nista' nappoġġawha. U fil-fatt aħna nafu illi dawn il-limits, eh, position limits, aħna nistaw nappoġġaw ma espliċitu dawn il-limiti, iżda aħna naħsbu wkoll illi m'għandniex biss nifuka fuq żewġ kategoriji. Iżda jkollna position limits ukoll skont il- eh, Affarijiet oħra mhux biss il-kategorija hemm xi NGOs illi jgħidu illi hemm bżonn li jkollna position limits ukoll mhux biss għall-kummerċanti hemm il-pożizzjoni wkoll li wieħed jistabilixxi bosta kumpani differenti u jkun qed jħossib ikun hemm bosta persuni legali li jkunu koperti fil-fatt mhux waħda biss. Dan huwa punt li jiena xtaqt li jkun diskussu apart minn hekk aħna nafu li għandna problema bid-definizzjoni tal-kummerċanti fiżiċi biex ngħidlek physical hand um, traders. Jiena naħseb li din forsi mhix daqshekk faċli, però hemm bżonn li inkolna definizzjoni xejn iktar preċiżi min-naħa tagħna naħsbu li tagħmel ħafna sens li leżma fil-fatt ikun tajjeb li aħna impoġġuha f'kuntest skont eh, il-kas naturalment rridu naraw eżattament x'tip ta' spekulazzjonijiet tkun din ta' spekulazzjoni tkun definita. Mhux dejjem ikun faċli dan. Issa dwar l-OTF, Siva, kien hemm bosta kollegi li diġà tqalu xi ħaġa dwar dan il-punt u jiena bħalma ntqal qabel mill-Burkhardt jiena naħseb li mhux daqshekk meħtieġ li jkun din il-pjattaforma naħseb li nistgħu ngħixu mingħajra u din il-kwistjoni tal- kummerġ indipendenti jiva naħseb illi aħna nistgħu nimmaġinaw illi f'dan il-każ jista' jkollna pjattaforma oħra, però rridu naraw eżattament xħajkonna u għek pala kategoriji issa dwar il-prodotti finanzjari u tassu jina naħseb illi Nistgħu nisu fil-fatt li dan huwa l-aħjar rapport dak li għandna għek, però aħna nafu li din ħad tkun ċa xogħol ibsa għall-eżma fil-fatt u nafu li ħajkun hemm ċertu konsegwenzi, ġifieri ħajkollna bżonn li naraw li l-eżma jkollhom in-nies esperti u l ħaddima li għandhom bżonn sabiex jagħmlu l-analiżi li hija meħtieġa. U żgur mhux ħajkun mhux ħadkun biċċa xogħol eh, faċli din hija pjuttost ma jibsa sta xorta waħda nixtru nappoġġaw issa dwar il-ħarsien tal-konsumaturi dan huwa punt ieħor li naħseb illi eh, forsi jifridna daqsxejn hemm punt illi aħna naħsbu illi hemm bżonn niddiskutu ġifieri ir-responsabilità illi tit tkun tinġar mill-persuna li jkun ta' parir fals, ma jkunx parir tajjeb, ma jkunx bazat fuq fatti. Ġifiri jekk jekk il-persuna tkun tixtieq eh, tejt li jikker fil-fatt kellha parir negattiv fil-kumpanija u l-bank jew kellha l-bank għandu pozizjoni li jipprova li fil-fatt huma segwew skont l-informazzjoni li kellhom ħafna mit-telefonati fil-fat ħafna drabi jkunu rekordjati anka dawk il ġifiri dawk il Dak il kumeċi li sirvu t-telefon, nasib xie daqseg diffiċ maħabba li ħafna minnu kif għattilkom kunu rekordjati għal anijiet ta' testijiet jew anijiet oħrajn. U anka dwar l-ħarsin tal-konsumaturi, apparti Minn dan aħna rridu wkoll nħarsu li l-klijenti fihom infushom u jekk aħna narawhomx bħala parti minn din l analizi kompleta. U naħseb li rridu verament noqodu attenti, anzi ngħidu l-konsumaturi li joqodu attenti ħafna l-parili li tuhom il-klijenti privati speċjalment. Meħabba li jista' jkun li huma ikunu din jagħtuhom parir li jkun marbut maċertu għom ammont ta' riskju. Dawk kienu punti ewlenin li jiena xtaqt nitkellem dwarhom u uh, fil-fatt dwar dawn il-punti li semmejt skur li jiena ħarressa emendi mill-ħatijaj, speċjalment l-ewwel t tiżda rrid nara x'ħatkun x'ħajkun rizultat ta' din diskussjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa nixtieq il-ngħaddi għall-bqija tal-kelliema li jixtiequ jitkellmu għandi is-Sinjura McCarthy, il-Sinjura Beres, Jena, u ma naħsibx li hemm ħadd iktar mela jnini kjoġbok. Grazzi ħafna jiena naħseb illi fil-fatt hija xi ħaġa tajba illi qalu ħabbasta kollegi fil-fatt li Marku għamel b'ċa xogħol tajba ħafna u huwa ċar dan. Iżda bħal ħafna kollegi jiena nixtieq nitkellem fuq dan il-punt tal-OTF u mhux minħabba mhux biss minħabba li aħna diġà ħadna deċiżjoni dwar dan fil-dan il-rapport ta' Swinburne ma nafx għalfejn għandkom tidu konvenzjoni ehm, għal raġuni għalfejn aħna rridu nbidlu l-opinjoni tagħna. Inti Marko set li hemm iktar prodotti għal din raġuni hemm bżonn ta' aktar pjattaformi, però jien għadni mhix konvinta u nixtieq illi tiċċaraw li xiftit punti u jiena fil-fatt ħanserra fuq l-esperti ta' dan il-komitat minħabba li mhux dejjem nkun prezenti hawnhekk għad raġuni ħafna drabi kolli nissaqsi ħafna mistoqsijiet li forsi jidhru ridikoli, però jiena naħseb li diġà kien hemm protezzjoni li kienet teżisti qabel, li kienet tista' twassal għal trasparenza, aċċess li mhux ibbażat fuq diskriminazzjoni u kontroll li ma kienx bazzat fuq diskriminazzjoni laqas. U naħseb li dan kien bazzat ukoll fuq regoli ġusti u aħna rridu dejjem naraw ukoll li jkollna l-istess regoli għal l-istess tip ta' kummerċ. U għalhekk ma nistax nifhem jiena illi man għalfejn intom qed intgħidu li m'għandix regolamenti li jistgħu jikunu applikati fl-istess mod kullimkien. Minħabba li aħna għandna regolamenti għal dawn iż-żewġ elementi ta' ħarsien ġifiri ma nafx xina għalfejn edin titolbu ma dawn l-affarijiet ġodda x'inhi l-ġustifikazzjoni għal dan kollu jiena għadni ma nistax nafhem, però naturalment Markus inti lest illi l ċert li lest illi tipprova tikkonvinċini jekk jogħġbok. U anka l-informazzjoni li hija disponibbli, l-effiċenza dawn ma kollha punt importanti u hemm bżonn li diskutu fid-dettall qabel ma aħna noħolqu din il-kategorija ġdida. Avolja aħna ħan nifokaw biss fuq il-bonds u derivativi minħabba li jiena ħsibt li aħna ivvutajna skont l-implementazzjoni tal- rekwizit tal-G20 fuq il-kummerċ ta' dawn derivativi, pero aħna darbara din ngħidu illi ħannamlu kummerċ fuq eh, xeftit minnhom U għaddi raġuni jena nishtiq nitlob xi tip ta' kjarifika dwar dawn l kwistjonijiet minħabba li aħna daqsxejn mħazbin dwar il-fatt li jekk intom u venju ġdid, pjattaforma ġdida li ma waħda hija inqas regolata minn oħra. Aħna qegħdin insaqsu din il u wkoll mhux biss minħabba Eh, jien dġil il-tweġiba iżda jina għandi bżonn dġil it-tweġiba sabiex naraw jekk aħna għandniex favur dil proposta tagħkom f'dan il-qasam u qed għas li intom qegħdin tgħidu li provajtu tkun kemm jista' jkun kreattivi u tippruvaw sibu soluzzjoni alternattivi għal dawk proposti mill-Kummissjoni f'dan il-qasam, jiena naħseb li l-MIFID huwa ta' importanza kbira għal dan il-Kumitat u anka għal regolamentazzjoni tas suq minħabba li dan huwa qafas komplet li jmisma ħafna oqsma differenti u dan u għed mill-punti li t nsemmi Markus. Jina minix eh, neċessarjament tal-opinjoni illi dan irrit jibqa' fejnu minħabba u kif inhu eżattament minħabba li hemm ċertu kwistjonijiet li huma marbuta pereżempju mal-prattiċi tal per pereżempju l-HIT, punti li semmew regolaturi u minn bosta nies ġifiri xet jiġri bċertu abbuż tal-HFT u għad raġuni jiena xtaqt il-nizgura li jek dan mhuwiex hija tisir fil- regolament wieħed ħajkun kopert fil mifet u jiena nittama illi il mifet ikun jista' jkopri din l-idea ġifieri li aħna għandna bżonn ta' esperti nazzjonali sabiex janalizzaw dawn kollu u rridu naraw ukoll xe jiġri fl-Istati Uniti ta' kandu xaqsam kumitat ta' esperti u kif qedtilkom dan m'għandux bil-fors ikun fir-regolament eh, eh, li qed nitkellem dwar ista jiena nisġi illi dan ikun diskuss bħala wieħed mill-punti li huwa marbuta mal-abbuż tas-suq u anke dwar ir-record keeping jiena naħseb illi eh, nista' nifhem għalfejn intom qegħdin tippruvaw isibu rekwiżiti ġodda. Jiena fil-Ġermanja naħseb illi veru għandkom mod siwi ta' kif tagħmlu dan, iżda importanti li aħna ma ndajfux ir-rekwiżiti u nippruvaw nintroduċu ċertu alternattivi ħalli naraw illi r-regolaturi fil-fatt ikunu f'pożizzjoni illi jagħmlu l-investigazzjoni fuq l-abbuż. Sista jiena xtaqt li sempliċement nsemmih dan il-punt bħala wieħed mill-punti importanti. Bista ma nixtiex li din tkun l-unika, dan ikun l-unika suġġett li jkun diskuss. Naturalment, aħna maħniex għom bħala punti fuq eh, l-aġenda l-abbuż tas-suq issa aħna rridu nsarru fuq e-mails u fuq recordings ta' telefonati pereżempju. eżempju. anke dwar il-kwistjoni tal-protezzjoni tal investituri aħna rridu wkoll nisimgħu dak li qed jgħidulna l-konsumaturi. l konsumaturi huma ċari dwar il-fatt li jekk huma jaħsbu li jkun hemm ċertu riċerka li qed issir, se tista' toħloq ċertu konflitt ta' interess. ah naturalment eh, dejjem nistgħu nippruvaw naraw li jkollna l-aħjar tip ta' appoġġ, però naħseb illi il-grupp ta' ehm, riċerka kien imħasseb ħafna fuq il- l-impatt li jista' jkollhom fuq il-pariri huma ħajaħsbu li fil-fatt jista' jkun li jagħmlu rekomendazzjoni pjuttost bilanċata. Għal konsumatura din raġuni jiena naħseb illi vera illi hemm bżonn li res u xifti temendi kem jista' jkun tajbin, naħseb li flimkien nistgħu nsibu soluzzjoni tajbin, però jgħan nisimgħu lil regolaturi, jgħan nisimgħu lil dawk illi huma esperti f'dan il-qasam u naraw ukoll xi problemi għandhom il-klijenti anka fl-Ingilterra. U rridu naraw li dan ma jiġix minħabba li aħna għandna postu kummerċanti qed jaħdmu fuq bażi transkonfinali, kif saħna proponx. Pour remercier le rapporteur parce que il nous permet de rentrer dans cette pièce. Grazzi ħafna, Iva, jiena naħseb il veru li hemm bżonn inħarsu ktar bir-regolamentazzjoni tas-swieq Jiena mhux ħanoqgħod nerġa' ntenni dak li qal Robert Goebbels fi sem il-grupp tiegħi, però jista' nikkummenta ftit dwar dak illi jiena niftakar mill-ewwel diskussjoni li aħna kellna dwar dan eh, l-istrument regolatorju dwar il-mifet, ġifiri illi dwar is-suġġett tal-sfiq eh, finanzjari kważi dejjem is-sempliċità tista' twassalna għall-aħjar direzzjoni jiena naqbel mar rapporter li għandna bżonn li nevitaw kemm jista' jkun l-eċċezzjonijiet minħabba li dan huwa proprju dak li jista' jagħmel id-dokument bilanċjat u jnaqqas l-effettività tal-istrument. Jiena nixtieq illi nisħa inqas it-trasparenza mill-regolamentazzjoni tas-suq minħabba li jiena naħseb illi Jiena dejjem appellajt għat trasparenza, però fl-istess ħin niddubi sa' kemm hija effettiva. L-iktar ħaġa importanti hija regolamentazzjoni tal-operaturi tas-swieq finanzjarji u anka il-shadow banking system, din is-sistema ta' shadow ban banking. U jiena naħseb illi fil-fatt aħna rridu nħarsu lej il partijiet differenti tal swieq finanzjari meta aħna qegħdin nippruvaw nfasslu din direttiva mill-ġdid. Issa dwar xiftit mill-punti iktar preċiżi tar-rapport, Oli Schmidt qal li huwa rapporter fuq il-test tal- fuq rapport partikolari huwa li jorba ċertu għadam dan is-suġġett jiena wkoll ħankun rapporter fuq ir-rapport ta' trips u niftama illi jiena mhux ħajkolli l-istess tip ta' destin bħalek minħabba illi hekk kif dan ħajkun definit fil-dokument orizzontali skurri li da ħajkollu ċertu konsekwenzi kemm għal rapport ta' li kif ukoll għal rapport tiegħi. Ġifieri naħseb illi għandna jkollna idea ċara ħafna tal-ħarsien tal-investituri illi huwa l-iktar ħaġa importanti f'ħafna mill-każijiet u ħafna drabi aħna ninsew dwar il-fatt li rridu nqisu l-ħtiġijiet tal-investitur. Issa punt ieħor li nixtieq insemmiw huwa l-pagi tal-intermedjarju tal-aġenti. Jiena ma nafx eżattament hawnhekk x'qed nippruvaw ngħidu dwar dan, però rridu nanalizzaw bir-reqqa dak li qed tipproponi l-Kummissjoni. U naħseb illi fil-fatt nista' jkollna skambju ta' opinjonijiet mal-organizzazzjoni tal-konsumaturi illi medjaturi illi l-iktar eh, medjaturi importanti u li jistaw jaħdmu b'mod trasparenti huma dawk li huma self-employed li jaħdmu b'mod indipendenti minħabba li inti meta iċċempel l-bank pereżempju tixtieq ehm, tagħmel xi tip ta' investiment f'xi suq finanzjarju. Naturalment huma jkunu vagi ħafna fuq tip ta' finanzjament involutu u naturalment dan mbagħad jista' ikun appoġġjat minn tħul barra mis-servizz. Ġifiri, aħna rridu noqogħdu attenti ħafna għal konsegwenzi li qed tipproponi il-Kummissjoni permezz tal-proposta tagħha u ħaġa illi qiegħda tkun provduta fil-forma ta' parir minnaħa ta' tal-partijiet interessati fis-suq. Issa dwar l-atti delegati, Jiena naf x'ġara f'MIF nejn u f t-nejn u ukoll. Għadin raġuni naħseb illi għanna nippruvaw niddefinixxu kemm jista' jkun il-proċeduri mill-ewwel pass u proċedura ta' komitoloġija ġdida meħa tibdel xejn minn dan. Dejjem ikun aħjar li aħna niddefinixxu kemm jista' jkun eh, minn nisfel għal fuq u naħseb illi fil-rapport tiegħek fil-fatt inti qed daqxajn iktar li li anke dwar ir-recording ta' konverzazzjonijiet fuq it-telefon aħna din ma nistawx nippreżentawha bħala problema da' kbira, inti meta s-soltu taqbad it-telefon sabiex iċċempel għal kull tip ta' servizz, dejjem kważi jgħidulek illi din it-telefonata tkun ir-rekordija tal anijiet ta' nazi, eċetera, eccetera. jekk inti tixtieq tixxi biljett fuq telefon jew nkella jinnna ftordna xi kaxxa li suppost ħadd lek b'xejn. Dejjem it-telefonata tkun rekordjata. Iżda aħna rridu noqogħdu iktar attenti għat trasparenza tal-prodotti finanzjarji minħabba li din hija xi ħaġa li għada lura f'dak li għandu x'jaqsam mal-trasparenza. u nafu illi jembosta wkoll kompetizzjoni fuq livell internazzjonali. Kummissjoni diġa' kienet imwissija dwar dan iżda jiena naħseb illi huwa propju fejn jintafqu l-iktar flus illi aħna qegħdin n nseħu rasna li hemm l-iktar valur fil-fatt. L-aħħar punt minn naħa tiegħi dwar il proibizzjoni ta' ċertu prodotti finanzjari naħseb illi huwa importanti iva li kona din tip ta' proibizzjoni minħabba li huwa strument siwi anke matul il-kriżi ekonomika dan kieku kien ikun strument siwi ħafna, però nisċeq nerġgħu murlura lura għal dak li għazvengi Gold fuq il- fuq l-ezma ġifiri li aħna għanna jkonna l-mezzi sabiex nizviluppaw strument li jista jħares li konsumaturi jmur li l-in mill-li sempliciment aħna niżviluppaw prototipi ta', ta prodotti finanzjarji, aħna rridu naraw li ssir l-analiżi li hemm bżonn qabel ma dawn jinbieħu dawn il-prodotti jinbiħu lill-pubbliku. Jiena naf illi hemm bżonn ta' iktar mezzi għal din it-tip ta' analiżi, però fl-istadju li tinsab bħalissa fiha l-eżma huwa ċar illi bħalissa l-eżma mhix it-tip ta' aġenzija li aħna għandna bżonn għas tal-kapital fl-Ewropa. Ġifiri jekk aħna maħniex ħajkollna eh, ma nridux ikollna eh, su eh, kompletament imkisser wara l-kriżi ekonomika żgur li rridu naraw fuq xi ser u jiena żgur li għamil emen ressa emen di fuq din il-possibilità li wieħed jagħmel l-analiżi bir-reqqa tal-prodotti finanzjari qabel ma dawn jinbieħu lill pubbliku in ġenerali. Grazzi. Grazzi ħafna jinkont wara Prover Trid trid titkellem l-ewwel inti, Werner. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fi żewġ dokumenti ta' Markus kif ukoll tal-kollegi l-oħrajn nafu illi fil-fatt hemm ħafna xogħol involut u verament kopra dawn il-punti ta' suġġett tajjeb mod tajjeb ħafna. Jiena nixtieq li nifoka fuq żewġ punti l-ewwel fuq il-high frequency trading u il- proposta ta' 500 millisekonda u jew inkella il-dak il qalet il sinjura Swinton il-post rate ġifiri ma nafx jekk aħna nistgħux naraw li l-high frequency trading u il commerce algoritmu eh, algoritmiku jistax ikun ibbażat fuq il-fatt li 98 tal- tal-kontratti fil-fat reġaw inħelsu għal raġuni dan reġaw wassal għal iktar likwidità u dan huwa strument finanzjarju li jista' jagħti kontribut tajjeb, però fl-istess ħin qiegħed eh, dejjem dejjem kien dan l-istrument favur eh, distinzjoni mill-ekonomija reali. Jiena naħseb illi hemm bżonn noqogħdu daqsxejn iktar attenti hawnhekk ikollna pożizzjoni iktar qawwija dwar dan minħabba li l-fatt li aħna din nippruvaw nagħmlu din il-high frequency trading daqsxejn inqas maġla naħseb illi fil-fatt huwa għalanijiet ta' trasparenza mhux għal kontrarju issa dwar l-emenda 39 ġifieri l-emenda dwar kumpaniji zardu daqs medju, jiena naħseb li hawnhekk il-Kummissjoni da tissuġġerixxi ammont ta' 100 miljun euro. U Markus qal li hemm ta' definizzjoni l-ewwel tal-kumpaniji zardu daqs medju għanna madwar 50 miljun euro illi huwa turnover minn dawn il-tip ta' kumpaniji, 250 miljun persuna li huma mħadba minn dawn tip ta' kumpaniji u jien għandi l-istess tip ta' tħassib u jista' jkun illi kolli għawek l-istess dibattitu ehm, fil-kuntest tal-li kelli fil-tfat fil-kuntest tal-kumitat Xentifiku. aħna nafu li hemm ħafna u ħafna nies li huma ehm, mħadma f'dan il- dan il-qasam ġifiri fil-qasam tal-kumpanija żgħar ta' daqs medju jiena għandi daqsxejn ta' tħassib kontra dwar din id-definizzjoni li hija daqsxejn restrittiva naħseb jien. U anka fuq dwar bosta qasma rridu noqgħodu attenti aħna ħalli naraw jekk aħna nistgħux ikollna definizzjoni daqsxejn iktar preċiża flimkien ma' fatturi oħrajn li jkunu inklużi. Però ukoll anka dwar il-konċett nifsu jiena naħseb li m'għandniex nbidlu daqshekk. Issa dwar il-kwistjoni tal-kummerċ fil-materja prima jien naħseb illi hawnhekk għaw bosta eh, elementi li jistgħu jissemmew il-kien hemm kollega Goebbels fil-fatt semma il-kummerċ ta' tal-kakaw fil-fatt illi fil-sena 2007 kienet waslet għal 3.5 miljon tonnellata ta' kakaw li kien jgħat fil-kummerċ u fil-fatt aħna nafu li normalment id-domanda tkun deċisiva għal tfassil tal-prezz, ħafna iktar mill spekulazzjoni għal raġuni importanti illi namlu Noqodu attenti meta nitkellmu fuq l spekulazzjoni jiena naħseb illi it-tfaħħir minn ħadd is-sur huwa kollu tajjeb iżda hemm bżonn li nitkellmu ħafna iktar mod intensiv dwar dawn il-punti issa dwar l-affarijiet li huma esklużi dan huwa l-aħħar punt tiegħu jiena naħseb li hawnhekk qed nipprova nara dan kollu mill-perspettiva tal-emja. Jiena jiena nista' ukoll niftakar dak li kien irregolat minn din l-organizzazzjoni, jiġifieri dak li huwa non-financial f'dawn il-qasam u il-kwistjoni hija jekk għandix bżonn ta' dan ta' dawn dispożizzjonijiet vinkolanti u naħseb li dan irridu niddiskutuh ma nafx xi għandux m'għandix bżonn iktar ta' dan il-ħarsien tal-investituri kif kien diġà stipulat jiena naħseb illi Rridu naraw ukoll kif aħna nistgħu niblu xi ftit il-dispożizzjoni dwar trasparenza aħna għanna bosta possibiltajiet ta' instrumenti finanzjarji sabiex xo pozizjoniet u aħna ma nafux kif fil-fatt irridu naraw illi dan jaħdem fuq il-livell li mhuwiex finanzjarju u aħna nridu naraw ukoll x'huma il-limiti massimi u naraw illi dawn il-limiti ta' valuri jkunu ukoll mitqisa u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-eċċezzjonijiet kif għetturkom aħna nafu li hemm bosta intervenzjonijiet u anke aħna dan esperienzajni mill-lemja. Aħna nafu iżda xorta waħda kif uh, wieħed jista' jiddefinixxi l xogħol li jsir apparti eh, dak li kien eh, fil-fatt ristretta anke minnaħa tal-Kummissjoni kien definit minna ħata l-Komissjoni, kien ristret minna ħata l-Konsil. Aħna rritu naraw li f'dak li għandu xaqsa mis-suq finanzjarju u il-prodotti finanzjarji, aħna rritu naraw li fil-fat forsi jista' jkun rridu nbidlu ċertu strutturi tal-kumpaniji. U dwar dan rridu nitkellmu ktar fid-dettall. Mbagħad għandna l-kwistjoni tad-definizzjoni tal-istrumenti tas-suq finanzjarju u anke f'dak li għandu x'jaqsam dawn is-swieq finanzjari. Il-mistoqsija jridu nippruvaw in bl uh, eh, mod eh, korrett, rridu naraw li jkollna diskussjoni intensiva, u jkun hemm rabta wkoll ma' diskussjoni li diġà tissir fuq il-kummerċ fis-suq eh, tal-materja prima. U jiena naħseb li wkoll rridu naraw eżattament x'qed jagħmlu reġuni oħrajn u kif qal eh, il-kollega kħar aħna nafu li hemm ċertu eh, affarijiet li qed ikunu definiti bħala prodotti finanzjar ġifieri aħna rridu naraw xi tisir band oħra u mbagħad naslu l-pożizzjoni ħarija tagħna fuq il-position limits il-Kummissjoni pproponiet ċertu alternattivi ġifieri jew ehm, dawn il-position limits jew nkella uh, din l-alternativa l-oħra tkun proposta l-kollega Weber jixtieq li jiddiskuti iktar il-position limits. Jiena naħseb illi fuq il-livell ġenerali nista' ngħid illi hija proposta ta' rapport tajjeb ħafna ma tantx hemm bżonn ħafna ħafna emendi jiena nixtieq nkun naf min-naħa tal- rapporter kif beħsibu illi jkompli proċedi jekk aħna jkollna negozjati intensivi u diskussjoni eh, verament diffiċli mal-Konsil. Jien ma nafx esattament ħajġi ma nafx maħabba li ma nafx x'inhi l-pożizzjoni tal-Konsil, però x'għan nagħmlu mbagħad blemja wara li tittieħed id-deċiżjoni tal- konsil minnaj ma tittieħed id-deċiżjoni leġislattiva ħalli bekk aħna nkun nistgħu naraw illi fil-fatt nkunu konsistenti ma' dak li jgħid il-Parlament kollu kemmu. Grazzi. Thank you very much. Um, I'm the, the last speaker. Jina l-ħar kellima għandi affarijiet ngħid kważi fuq il-kwistjonijiet kollha u kwistjonijiet li ġa semmew, u nipprova nitkellem fil-qosor naħseb li rridu narfu li hemm oqsma li għanna bżon diskrezzjoni għalli ma jfessiex qed diskriminaw Dan huwa ġustifik tapplika eh, mhux biss għall-OTF iżda anka għall brokering for voice brokering fost affarijiet oħrajn. Kif diġà qed meta kunet nindiskutu rapport ta' Arlene ma nafxek nistawx normlu rabta ma l-attività tal-klient fejn l-OTF tkun qed speċ ta' pont bejn il-kummerċ il eh, li tisir minn naħat. Jina kont nitħassab nitħasseb jekk eh, din nistgħux fil n-investigawa l-awditjar. Kelli idea li forsi nkunu nistgħu naraw ekkux ikkux qed nagħmlu forsi kien qed jagħmlu affarijiet kien hemm kwistjonijiet każijiet fejn kien hemm l-affarijiet ħażina tisiru kien hemm eh, qed jagħmlu xorta tal-biet. Li ma jkollokx eh, kapital jisej, għazin għas li kiku jkollok kapital mux qed jintuża. Issa rigward il-protezzjoni tal-investituri, minn bada kont kontenta li rajt dan fil mifita li xmina xsebt li li fil-fatt għanna ħafna xogħol x'namlu u fil-fatt irid ikun hemm xi kontinjum ta' dak li qed isseħ qed jkun hemm kontinwazzjoni, għandna bżonn illi jkun hemm iktar informazzjoni li tingħata, kull informazzjoni li tingħata anke lill-investituri. Naħseb illi jekk għandek diversi prodotti li qed jiġu provduti lilek inti trid tkun taf eżattament x'inhuma l-ispejjeż differenti relatati ma' kull wieħed u nisaw nitkellmu dwar asset management fees, importanti illi jkollok eh, idea ta' kemm dan ħaj jiswilek fuq meta twila ta' żmien. 2% ta' management fee ma ma tistemax li jawis imma jista' jkun illi eh, fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun li min jagħmel min qed jagħmel il-manager fil-fatt kont jagħmel iktar flus mill-investitur nifsu irridu naraw x'eżattament x'inhu interess xinu kapitali, eċetera, eċetera, dak kollu nispjegaw. Bekk nkun qed nuru l-effett ta' dawn il-miżati fuq eh, medda ta' żmien. U dan huwa importanti ħafna għall-investitur, speċjalment jekk qed taħdem fis-settur tal-imnut. Issa rigward ehm, il-negozjari naħseb li dan huwa eh, tajjeb naħseb li kollox għandu jiddependi skont fuq kemm inti tuża ma jistax ikollok miżati diskriminatorji. U jina qed naħseb fil-miżata eh, għal kull messaġġ. Ġifri kollok żewġ messaġġi, kollok żewġ miżati. Jekk jista' jkun hemm xi eh, miżati oħrajn jew spejs oħrajn dawn jistgħu jservu ta' skoraġġiment għal high frequency trading u prezzi oħrajn. Però naħseb li kull iktar faċli li ngħidu iktar faċli ngħidu eh, ma nkunux diskriminatorji milli jkollna xi forma ta' strutturi ta' eh, miżati għal affarijiet li mhumiex għal ċert affarijiet. Nasib li hemm differenza bejn dak li qed nagħmlu f'mifid fil-fatt ikopri investiment, eh, firxa ta' investiment, u dik li għandha xaqsam l-infrastruttura hemm xi affarijiet komuni iżda et eh, inħarsu ktar l-investiment eh, minnaħa tal-Unjoni Ewropea u r-riżultati aħarin. Aħna ma rridux li nipprevjenu l-investiment, ma rridux li jkun hemm investiment li jkun projbit għal pajjiż qed jiżviluppaw. U dawn huma kusta li jiet li diġà diskutina fl-ajja IFMD. Ġifi naħseb li għandna bżonn insibu soluzzjoni minn daw għal daw l-affarijiet nġiri tkarbu fuq sbiq fejn verament ftit parteċipanti u rridu illi nkun nistgħu nadattaw għal jekk ikun hemm xi avveniment kbir, per eżempju jek kunem hemm xi ħames atturi biss u f'daqqa waħda wieħed minnhom jaqa' jkun hemm erba' atturi biss fis-suq partikolari jrid tkun mekanizmi li jkunu jistgħu jirrispondu għal sitwazzjoni bħal din. Ovvjament kwistjonijiet bħal cornering jista' jiġu indirizzat flimkien mal-abbuż fuq is-swieq għana emżon li kunem access dirett għal pajizi terzi u emżon li kunem eh, access għal għal diversi pjattaformi. Ġifiri li jkollok aċċess dirett għal nies sempliċement biex eh, kollhom biex is-sistema timxi iktar mod iktar immaġġa naħseb li dak jista' wasal diskriminazzjoni ninsaqsilek din tkun situazzjoni tkun ġusta. Jiena bħala liberali ma kux nixtieq li jkun hemm proibizzjoni, però forsi f'dan is-settur nistgħu nitkellmu dwar dan. Skużani, Jorem, issa rigward l-ispezzjonijiet, aħjar ikun hemm is-simplifikar. Jiena tifuża tal-mapping u tracking kif xektar ixtafu. Huwa sempliċi illi nkunu nafu jekk preżempju jkollok iktar minn element wieħed f'pakket, mela dan kollu jrid jiġi investigat. iżda ikollok żewġ jew tliet aspetti biss mela nista' nkun intelligenti biżejjed illi nduru ma' din is-sitwazzjoni. Forsi konna jse konna approċ fuq diversi livelli sabiex sabiex ma nitlux f'komplikare żejjed. Mina naqbel ma dak li ntqal fuq il-tqal fuq il-bond sovrani minnaħa tal-imnut. Kien hemm Semma l-likwidità forsi forsi fil-fatt ikun nistgħu naħdmu fuq naraw kif ħdimna fuq il-kwistjoni tal-likwidità sabiex ikunu nafu jew naraw kif nistgħu naħdmu ktar qudiem forsi konna pre-trade exemption din miex ma nix eżattament l-istess kriterji hawnhekk, però naħseb illi meta nibdew inħarsu lejn l-likwidità din il-kwistjoni umu forsi nkun nistgħu nindirizzawha minn qabel. Naħseb li dak kollu li kelli xinejtin, jien jekk ikolli ċans niktab xi emendi sabiex kun nistaw nindirizzaw dal-kwistjonijiet ma nafxek eh, ma fxekawx miex hawnx irid jaqbel ma xi idejat li prezentajt Markus. Grazzi ħafna lill kollegi kollha li parteċipaw f'din id-diskussjoni speċjalment lil Shadow Reporters li mill-bidunet qed li jiena eh, enuni ħafna fix-xogħol tiegħi li kienu inklużi fil-kooperazzjoni tagħna u vrad naħu gost li aħna wasalna fejn wasalna jiena ma nasibx li jagħmel sens li noqgħod nikkummenta fuq il-punti kollha li semmew. Nixtieq nitkellem fuq xi ftit punti biss high frequency trading l-ewwel net aħna naħsbu illi dan huwa strument importanti illi jista' forsi jkun introdott u għadin raġuni aħna rridu naraw ukoll bil-kalma dawn it-tick sizes, il-standard minimum sizes, skużaw il messa xnejda bil-Ġermaniż din, iżda aħjar nidu bl-Ingliż u naħseb li dawn il-punti skulli ħan analizzom jiena fid-dettal mbagħad niddiskutu għom tal mar shadow reporters dwar l-istruttura tal-miżati, jiena mandi l-ebda fil fir-rapport tiegħi, però naħseb li ċertu affarijiet huma diġà regolati mill-Kunsill, però dawn huma strutturi ta' miżati illi dak li għandu xieqsam ħafna mill-kummerċ fuq il-stock exchanges aħna nafu illi dawn u ma bizzat li ma struttutati diġa minn emmek, ġifir dawn diġa jizistu. Issa fuq sistemi l-oħrajn ta' swiq finanzjarjina naħseb li dan huwa punti li fil-fatt nistgħu nidħlu daqsxejn iktar fid-dettal u anke f'dak li għandu x'jaqsam dan it-tip ta' sfiq inti tista' taf, tista' tkun taf olli li jena ma konċ eh, ma kellix level daqseg koli dwar dan aħna rajna wkoll xinu l-modell Amerikan ta' dam u ħarisna wkoll lejn Londra kif qed jimxu Londra Robert inti koll ħarest lejn l-LMI u rajt kif jaħdmu hemmhekk l-affarijiet jina naħseb illi hemm ċertu modelli hemmhekk li diġà huma stabbiliti bħal l-squeezing pereżempju u hemm ċertu metodi li fil-fatt iwasslu għal bosta alternattivi li aħna nistgħu nimplementaw. Aħna nafu iżda illi rridu nippruvaw iva nżommu mal-dati li għandna eh, stipulati, però rridu nippruvaw nżommu mal-, mal mal-dati li huma stipulati fuq l-OTF, il President, fil-fat diġa semmitu, ġifiri li aħna irridu naraw li konna dawn ir-regoli li ma jamlux diskrezzjoni laqas, ġifiri jena għalu li li għal-prodotti standardizzati għandu jkun hemm pjattaforma ġdida tal-kummerċ li diġa tiżisti iżda li mhijiex koperta bil-mifid. Ġifiri li aħna nixtiequ li ndaħlu dan kollu fil-mifid Però għalin nixtieq illi nerġa' nitkellem miegħek dwar dan. Ħalli nipprova nikkonvinċik, naħseb illi aħjar tikkonvinċini inti iżda wara dak kollu li e, ġara sadattant jiena naħseb ukoll illi dwar l-MTF siridu naraw jekk hemm xu fil-fatt aċċess ħieles għal kapital kumpaniji żgħar ta' daqs medju u hawnhekk il-Kummissjoni mhux biss titkellem fuq il-bilanċ issa titkellem fuq il-kapitalizzazzjoni tal- U aħna fil-fatt irridu naraw jekk din id-daqs dan id-daqs tal-kapital li għal-jom għandhom aċċess il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju jistax ikun tajjeb. U fil-fatt aħna nafu illi dawn huma affarijiet li wkoll din ikkorrelaw bil-mod il-mod u kwistjoni li jiena saqsejt lil ħafna ħafna nies ġifiri jekk aħna għandix bżonn ta' pjattaformi, jekk aħna għandix bżonn li verament ikonna il-pjattaforma ta' kumpanji żgħar ta' daqs medju mhux fil-swieq standardizzati kif nija diġà il-possibilità bħalissa aħna naħsbu wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-pjattaforma jekk aħna ħanoħolqu pjattaforma ġdida jkun hemm iktar likwidità li tista' tgħin lill-kumpaniji ħalli bekk ikollhom forom ġodda ta' kapital. Different minn dak li jistgħu jiżviluppaw huma iżda dwar dan il-punt aħna nistgħu niddiskutu iktar fid-dettal minħabba li ma stajniex neslu f'pożizzjoni aħarija dwar dan. Dan huwa punt li aħna għandna nindirizzaw nasbu Però verament rridu noqogħdu attenti ħalli naraw illi verament dan il kapitali jkun għad dispożizzjoni. U nafu illi fil-fatt jista' jkollna inqas aċċess kif ikollna fil-pjattaformi l-oħrajn. Iżda din hija l-fema tiegħi issa dwar il-punti l-oħrajn li intom semmejtu jiena żgur illi ħanoqgħod attent għalihom kien hemm jitkellimt ħafna wkoll ma' bosta partit interessati tas-settur tal-ekonomija reali kien hemm bosta setturi li għandhom bosta problemi u kien hemm wieħed minn dawn li ġie hawnhekk minħabba li xtaq illi fassal magħna sistema ġdida tal-mifed u jiena naħseb ukoll irridu naraw li niġġustifikaw li dan is-settur fil-fatt ma jkunx qed isir fil ma jkunx qed ikun kopert fil-mifid minħabba li aħna hawnhekk qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn l-alternattiva ta' isma prodott ieħor jew inkella fatt li wieħed qiegħed jagħti l-elettriku f'punt partikolari ta' żmien u jiena naħseb illi dawn is-sistemi kollha forsi mhux kollha huma relevanti. Issa s-sistema tal kakaw. Irridu naraw jekk hix rilevanti għas-sistema, nafu illi dan jista' jkun għall-għanijiet ukoll ta' produzzjoni ta' ċokolata ta' prodotti oħrajn pereżempju, iżda ma nafux jekk huwiex relevanti dan huwa l-argument li aħna rridu nqisu, rridu naraw jekk dan huwiex argument li jista' konvinċi lilkom li ma konvinċinix. L-aħħar punt huwa il-ħarsin tal-konsumaturi aħna Eh, wieħed mill-pajjiżi li verament ehm, aħna noqdu attenti għal dan il-punt għandna wieħed mill-istati membri li hija gżira pjuttost kbira li fl-aħħar ehm, ta' kull sena joħorġu ċertu projbizzjonijiet naturalment aħna nridu naraw jekk dan huwiex l-aħjar modell għall-Unjoni Ewropea kollha jiena għalissa jkolli ngħid li daqsxejn xettiku dwar dan minħabba li din dan il-pajjiż għandu tradizzjoni differenti ħafna fuq il-parili li nataw l-investituri kif namlu fil-bqija tal ma l mal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li hawnhekk fid-direttiva mhux biss qegħdin nitkellmu fuq regolament, aħna din nagħtu lill-istati membri l-possibilità li jiddeċiedu kif għandhom jorganizzaw l-affarijiet tagħhom. U naħseb li ktar ħaġa importanti għalina hija l-kwalità. Importanti illi t-trasparenza anka kif qal is-Sur Beres nafu illi trips huwa parti importanti ħafna minn dan u aħna rridu naraw kif eh, nistaw ninkludu il-prips bil-mifid u kif nistaw nsolvu l-problemi tal-prips bil-mifid. Iżda ma nistawx namlu bil-kontra, l-prips nistax jisolvu l-problemi tal-mifid. Għal raġuni nafu li jimbostu punti li rridu niddiskutu iżda jekk aħna ħanibqgħu mexin fuq dan il-tiġi ta' trasparenza jiena nittama mbagħad li dan ħajkun rifless ukoll fil- uh, l-abbozzi l-oħrajn tar rapporti u tad-dokumenti li aħna ħanaħdmu fuqhom fix-xhur u l-ġimgħat li ġejjin. U eh, naħseb illi fil-proposti tal-Kummissjoni aħna wkoll dan qed naraw biċċar ġifiri illi hemm din il-ħtieġa ta' informazzjoni sieħa u trasparenza sieħa l-investituri. Issa dwar din il-kwistjoni tal-ħarsin tal-konsumaturi, u eh, ta' sistema ta' shadow banking jina nishtiq li nkun pjuttost miftuħa, jina naħseb illi ikun inħossa diffiċli jekk, per eżempju, l-bank jiddefinixini bħala investitur briskju għoli, però naturalment. Jina rrit noqgħod attent li nitkellem dwar dawn l-affarijiet li diġà ġew fil-fatt jiena irrid nkun f'sitwazzjoni li nkun naf li nista' fil-fatt nsofri minħabba xi telf tal-investiment tiegħi. Ġifieri dawn huma punti li kif qaru kollegi rridu nidħlu fiktar dettalji. Issa dwar il-ġejjieni jiena ikolli ngħid li l-Kunsill m'għandhomx l-istess pożizzjoni bħalna mhumiex mexxin anzi bl-istess pass tagħna l żgur li le. Il-Presidenza ta' daniza fil-fatt għadhom ma waslux fil-livell ta' dettal ta' diskussjoni kif wasalna aħna. Iwa tajjeb dan minħabba li aħna żgur li ħankomplu naħdmu ġimma ħan kun ċipru mux biex imur vakanza, iżda sabiex niddiskuti mal kollegi ħan kun prezenti f'delegazzjoni malikon bekk aħna verament ukoll nistgħu niddiskutu dan il-punt u niddiskutu timetable ħalli naraw kif ħanimxu l-qudiem dwar il-mifid u l-hemm erba' u jiena naħseb illi f'dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol tagħna aħna nippruvaw ntemmu ħsa l-aħħar ta' sena ħallibek aħna nżommu mal impenni illi ittieħdu fil-G20 f'Pittsburgh u jiena nittama illi il kol ħajżom ma mal-istess impenn illi ttieħed mill-G20 jiena naħseb illi huwa tajjeb li aħna qegħdin daqsxejn il qudiem li timmexxu l-leġiżlazzjoni jiena naħseb illi bekk nkunu f'pożizzjoni li aħna verament npoġġu enfasi fuq l-iktar punti importanti minnaħa tal-Parlament u għal din raġuni kemm fil-plenarja kif ukoll fil-kumitat aħna nkunu nistgħu noħorġu b'informazzjoni opinjoni u ngħidulkom iktar l-qoddim anke matul il-plenarja dwar l-istadju ta' negozjati mal-Kunsil ħalli bekk din informazzjoni tasal ukoll għant il-ċittadini. Grazzi. Grazzi, ħafna jider illi kollak aħna libsin l-oranġo illu, misa id-data ta' skadenza għal-emendi l-10 ta' Mejju u nista' ngħid illi għalin u koll id qablet il-data ta' skadenza għal abużi fuq is-swieq ukoll għandha tkun l-10 ta' Mejju. Ġifieri jekk kien hemm qed jaqsam l-emen din tissimplifika l-affari għal min qed jaqsam eh, l-emendi issa fit-18 Issa fil kumitat ħan votaw fuq il kumitat fuq Lulju u kollox jgħaddi l-plenarja f'Settembru. Grazzi ħafna tal-attenzjoni, illum issa nerġa' niltaqgħu għada. Grazzi.